Uh, dear colleagues, I think we start because we don't... Eżis kollegi, ja nibdew għalli eh, għax ma nix ħafna ħin l-għawil dawk li jedin għawnek eh, diġa. Ija għaddu mal-ewel għall-ewel punt tal-agenda. Dan l-abbozz taqsmilkom nar l-erba' Illum nixtieq ninformakom illi dal qabel is-sessjoni li se tibda fl-10 Parlamenti Nazzjonali se nippruvaw nindirizzaw żewġ punti mill-aġenda tagħna, ir-rapport ta' Ramon Hawregi fuq li democracy u informazzjoni minna ħatijaj dwar um, l-iskema ta' Sigurazzjoni tad depożitu Ewropea. L-ambasċatur Peter Javorczyk għandu trialogu fl għalek għabli eh, jiġi qabel. Forse nkunu nistaw nibdew qabel jekk jista' jkun ħalli nagħtu il-mikrofonu eh, biex jitkellem fis sessjoni interparlamentari nibdew għalek qabel fl għaxra u nistednu jitkellem qabel l-10 biex ikun jista' jattendi trialogu. Jekk m'hawnx oġġezzjonijiet għal din l-aġenda u jekk m'hawnx talbiet għal modifika mela L-agenda hija adottata b'dawn il-kommenti li semmejt. Issa, punt numru 2, aħbarijiet minnaħa tal-President. Nixtieq ninformawkom illi jiena ipparteċipajt fil-laqa plenarja tal-Kozak fi Bratislava. Fil-13 sal-15 ta' Novembru kien hemm żewġ punti prinċipali li ġew diskussi l rwol tal-Parlament Nazzjonali fid-deċiżjonijiet U l-punt liħor kien it-TTIP. Ser tirċievu il-rapport dettaljat la darba ikun eh, imħejji. Ben iċċaqat naħdilkom wisħin biex natikom dell-informazzjoni. Kellna din il-laqa u d-diskussjoni kienet waħda pjuttost diffiċli. U bħala kumitat afko għana nipruvaw nibnu relazzjonijiet mal parlamenti Nazzjonali u naħdmu magħhom, naħdmu mill-viċin mal parlamenti Nazzjonali. Imma jina nħoss il-Parlamenti Nazzjonali qed ikomplu jarfu il-potenzjal li jista' jkollhom fid-deċiżjonijiet Ewropej fuq livell Ewropew. mhux qed ikun hemm diskussjoni fuq ir-rabtiet mal-gvernijiet nazzjonali. Għalhekk għandna din l-isfida ta' biex insibu tarf ta' xinuwa il- xinuwa l rwol li għandu jkollna u relazzjoni li għandu jkollna mal-Parlament Nazzjonali. Il-laqat tal-Kozak li jmiss taħt il-Presidenza Maltija se jsiru fil-Belt Valletta bejn 22 u 23 ta' jannar. Dan se jisir biss għal presidenti tal-Kozak imbagħad bejn 28 u 30 ta' Mejju ser ikun hemm il-plenarja tal-Kozak. Nixtieq nitlobkom biex tikkonvinċu grupp politiku tagħkom illi rappreżentanti tagħkom għandhom jipparteċipaw f'dawn il laqgħat tal-Kozak għaliex huwa importanti ħafna u jista' jkun pjattaforma li eh, ikolla influenza Fuq ir-relazzjonijiet li għandna Parlamenti Nazzjonali fil-laqa ta' Bratislava jiena kont hemmhekk bħala President tal-Afko u għalhekk jiena il-Viċi President tal-Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew fil-Bratislava. Kien hemm biss kollega ieħor miegħi is-Sur Markus Pretzel li huwa membru tal-Grupp INF. U Aħna konna qed nirrappreżentaw l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Ngħaddu issa l-punt tlieta fuq l-aġenda rakkomandazzjoni tal-koordinaturi mandi l-ebda il-komunikazzjoni ċnaddilkom se jkollna laqa. Se jkollna laqa fil-5 ta' Deċembru. Uniformakom emmek naddu malajr għal punt M4 fuq li democracy u nitlob eh, lil Ramon biex jibda id-diskussjoni jekk jogħġbok. I buenos dias a, a todas y a todos. Lodwa tajba lil kulħadd bħalma tiftakru forsi rapport fuq li democracy irrit joħroġ bċerti rakkomandazzjonijiet fir-rigward tal il-proporzjon tal-teknoloġija eh, u il- id-demokrazija. Rridu nqisu il-demokrazija mod partikolari fl-Ewropa edha tkun attakkata ħafna min-naħa ta' ċittadini illi mhumiex eh, kontenti bil-mod kif qed jittieħdu d-deċiżjonijiet bin-nies li qed jieħdu d-deċiżjonijiet dwejja minħabba il-kriżi u dbatija li qed eh, tikkawża l-ċittadini, nuqqas ta' fiduċa fil-partiti politiċi, eccetera f'dan il-kuntest ta' riflessjoni sinċira u ta' uh, autokritika, aħna bħala rappresentanti pubbliċi li qegħdin nistudjaw u naraw kif xini demokrazija tagħna qegħdin infittxu il-mekkaniżmi illi uh, jipprovdu il-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni l-odot teknoloġiċi biex intejbu il demokrazija dana huwa suġġett mhux se noqgħod nirrepeti il-test tal-rapport tana rrit nfakkar biss illi f'dawn l-aħħar ġranet, Sinjura President, la darba illi kunala il-periodu il fejn jistaw jitress u l-emendi tress u 230 emenda u fil- tema tija jena eh, nistanajt li ma interessanti ħafna li xtiġa zaminajtum inklusivi ħafna u eh, bil-proposti għal eh, riflessjonijiet illi mbżon li jisiru jena jgħat naħdem biex fuq proposti għal kompromess ħafna paragrafi tar rapport imma naħseb illi tkun ħaġa tajba, Sinjura President, illi nisimaw jekk kienu possibbli, ma nafx kemm hu possibbli fil-fatt, imma li nisimgħu li rappreżentanti differenti tal-gruppi sabiex jgħidulna eżattament eh, x'inhi direzzjoni tal-emendi tagħhom mbagħad wara nista' inwieġeb għal dawn il-kelliem għandhom tal-gruppi li jispiegaw li il-sens ta' l-emendi tagħhom. Naħseb illi llum tkun ħaġa tajba li naħdmu hekk. We do it, so I would like to start with EPP. Da żgur jagħmel sens li nagħmlu hekk. Imbagħad għal Christian Preda ser kun qed jitkellem il-kollega Xoflin. Grazzi Sinjura President. Grazzi wkoll lil Ramon għax-xogħol tiegħu fuq dan il-fajl. Is-sur Preda ser kollu jivvota fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u għalhekk talab naqra din l-istarrija fuq li demokrasi. Kif ġi imħabbar fl-axħar skambju ta' opinjonijiet, is-sur Preda ressa 16 il-emenda kollegi oħra mill-PPE, McAllister u eh, l-Grip resqu emendi bilanċati li jistaw jiċċaraw u iżidu ma dak illi qed jintqal fir-rapport ta' Ramon. <coughs> Issa għanna l-233 emenda illi tresqu Is-sur Preda jixtieq jisħa illi niffukaw fuq is-suġġett tar-rapport. Iġifiri li niffukaw fuq kif għanna intejbu il-proċeduri fl-Unjoni Ewropea u fl-Stati Membri ta' kif tiġi implementata li demokrasi. Kif semma fil-passat, f'dan il-kuntest ma jamilx sens illi niffukaw iż fuq referenzi għandhom xasmu mal-kontenut ta' politika Ewropej li jistaw jew ma jistaw jispjegaw il-mod kif qed iħossom iċ-ċittadini Ewropej. Is-sur la preda iħoss li rridu naraw kif nistaw ntejbu l-affarijiet u nieħdu vantaġġ mill-potenzjal tal-demokrasi. Is-sur preda semma ukoll illi emendi li għandu xaqsmu ma' net neutrality u oħrajn għandu għandu riservi tiegħu biex ma jkunx hemm paragrafi mdaqsin. Per eżempju, fuq in-neutralità tan-net il-Parlament Ewropew diġà pożizzjoni tiegħu u fil-waqt li hija pożizzjoni ġusta, l-aċċess miftuħ u mhux diskriminatorju neutralità tan-net huwa importanti ħafna jekk nidħlu f'ħafna affarijiet tekniċi se nkunu qed indajfu il-messaġġ tagħna. Avolja issa wasalna fl-istaġun tal-miliet, rizoluzzjoni ta' siġġa tal-miliet mux ser mux ser soluzzjoni biex għalek nifukaw anke fuq ir-revizjoni tal-qafas Ewropew tal-Liġi Elettorali Ewropea. U ninkoraġixxu illi ikun hemm voting elettroniku fil fl-elezzjonijiet nazzjonali iżda jittieħdu miżuri biex jiġevitatu frodi f'dawn il-mezzi ta' votazzjoni. Il-Parlament jixtieq ukoll jinkludi fl-abbozz tal-Kunsill li jkun hemm miżuri li ġu introdotti miżuri adegwati li ħarsu lejn l-adekwatezza tal-vot u protezzjoni tad-data għal kemm is-surpreda jappoġġi għal dan il-metodu ta' votazzjoni huwa importanti ħafna li jintlaħqu ċertu kriterji għal periodu ta' tranzizzjoni. Huwa importanti wkoll li jkun hemm miżuri addizzjonali biex tiżdied il-parteċipazzjoni tal-votanti b'garanziji li jkunu fis-seħħ ukoll u biex jiġi iċċarat li jridu jiġu rispettati ċertu prinċipji. Surpreda l-ekkoħos illi mhuwiex realistiku li li nipretendu li jkun hemm proposta li tinkludi model għal online voting sal tmiem l-2017 fl-emenda 194 qed jissuġġerixxi li ikunem hemm anke konklużjoni ta' waħed mill istudju kummissjonati mill-AFCO. Irridu nkunu nafu x'inhi l-attitudni ta' ċittadini tagħna għal votazzjoni elettronika qabel ma nibdew naħdmu fuqha bisih Din hija emenda interessanti ħafna mir-rapporter u hemm emendi interessanti wkoll mir-rapporter fuq iċ-ċittadinanza elettronika emenda 182 u emendi fuq l-identità digitali li tittiġi mejjusa anke mill gruppi konċernati. Surpreda iħoss li l-proposti mresqa mill-kollegi Taljani dwar it-tfassil ta' charter fuq id-drittijiet fuq l-internet. Tajjeb li nkunu fuq id-dim dan il-proċess, immexxu dan il-proċess, imma nqisu wkoll id-diffikultajiet biex wieħed ifassal dawn it-tip ta' proċeduri u anke kwistjonijiet oħra bħal identità diġitali fuq livell Ewropew. Grazzi. Grazzi tassew. Ramon, ma naħsibx li hawn xi ħadd ieħor li ċat li xie jitkellem fissam il-ħodor. Mela nisimaw mis-shadow Max Anderson se jitkellem fissam il-partit tal-ħodor. Nishtiq nifoka fuq il-punti importanti li restaqna mendi dwarom. L-ewwel qabel kollox impossibbli li se jkollna proposta tal-2017 dwar votazzjoni elettronika fil- fl-istati membri kollha sal-2019. Din hija xi ħaġa impossibbli. Għalhekk jiena ressaqt emenda biex inħassar din il-proposta. Issa fuq votazzjoni elettronika għanna żewġ alternattivi li ġew diskussi wkoll fil-grupp tagħna. Hemm em żewġ pozizjoni differenti anzi fil-grupp tagħna, hemm min itaħarsen il-vantaġġi u hemm min itaħares lejn il-problemi. Dawn l-affarijiet kollha jridu jiġu meqjusa. Jiena nixtieq li naħdmu biktar kawtela dak għandu x-xaqsam votazzjoni elettronika. Għaliex, hemm ir-riskju illi Il-votazzjoni elettronika tista' tiġi iħekjata, speċjalment f'sitwazzjonijiet fejn għanna stati illi tant għandhom kapaċità elettronika li kapaċi anke jinterferixxu f'elezzjonijiet pajjiżi oħra. Irid ikollna sigurtà stretta jista' jkun iżviluppaw proċeduri li ma jkunux sikuri u għalhekk e, jista' jkun il-benefiċċji ma jkunux wis iktar mill-iżvantaġġi. Iridu għalhekk li naħdmu b'attenzjoni kbira. il-Parlament diġa ħadem b'kawtela fuq proċedura elettorali u għanna naddottaw l-istess approċċ f'dan ir-rapport ukoll. Apparti minn hekk, hemm ukoll affarijiet oħra bħal emenda 150. Qed nipprova naqra l-emendi u ma taqraj dan it-test sibt kemm hi pożittiva din l-emenda imbagħad ftakar li kont ktibta jien stess. Dejjem nieħu gost meta jiġri dan. Dan għandu x'jaqsam mal-użu tal open source fl-amministrazzjoni pubblika. Dan huwa importanti ħafna f'dan ir-rapport. Jekk irridu li jkollna i-demokrasi li taħdem kif suppost, Irrid ikollna sistemi tal-kompjuter li jistgħu anke jorbt relazzjoni mal-pubbliku biex iċ-ċittadini anke jkunu jistaw jużaw il-kompjuter tagħhom stess biex jikkomunikaw mal-gvern u meta il-gvern itella l-informazzjoni fuq l-internet, iċ-ċittadini għandu jkollhom l-opportunità li jaqraw din l-informazzjoni u għalhekk għandu jkollna dawn l-standards miftuħin, open standards, din hija kollha kwistjoni ta' demokrazija u anke prassi li bija wieħed ikun jista' iżom arkivju ta' dokumenti kollha, anke dokumenti tal-passat ma nistax naħdmu b'tali mod li kull darba li jkun hemm aġġornament, pereżempju, il-gvern u l-istituzzjonijiet pubbliċi jużawhom imbagħad eh, il-dokumenti tal-passat ma jkunux jistgħu jinqraw din hija għalhekk kustjoni ta' demokrazija. U open source din hija wkoll kustjoni ta' effiċjenza għaliex naħdmu b'mod li huwa irħas u huwa u jagħti wkoll ċertu vantaġġi. Daw kienu iż-żewġ emendi prinċipali tiegħi. Hemm ukoll emendi oħra prattiċi. U għanna emendi per eżempju li jagħmluha possibbli li jkun hemm lobbying li dejjem aħna min-naħa tal ħodor u emendi simili li tistgħu taqrawhom. Grazzi tassew, grazzi. Safrattant ma naħseb li hawn ħadd iktar li jixtieq jitkellem u m'hawnx iktar talbiet Ramon naħalli f'idej. Bueno, muchas gracias. Eh, muy, muy rápidamente. Yo... Grazie ħafna, mela malajr malajr. Jina, għandi xi ħames jew sitt kapitli ta' suġġetti li fuqhom irridu nifukaw id-dibattiti tagħna jiena ħan għamil dan fl laqgħa dal-waqt ħan niprofa eh, nifoka l-agenda, nitaqma kulħadd naħdmu fuq it tfasil ta' dokument li jiena nemmen li nistgħu nagħmlu ħanka konsens ġenerali. l ewwel net, ħadd nota George fuq l-emendi li ppreżentalna l-grupp popolari permezz ta' McAllister, u preda. Mod ġenerali jtna rom li huma raġonevoli, is-sur preda dejjem insista li hemm bżonn inkunu attenti. Meta niġu biex nistablixxu id-djanjosi tal-kriżi tad-demokrazija, ġbin naraw eżattament xi x'nidi rridu eh, nimitaw il-kredibilità ta' sistema jiena naqbel għalhekk li rridu ndaħlu l-idea, l-ideat eh, li prezentaw li il-surpreta bl-emendi tiegħu. Kif ukoll? Brabta mad-dibattitu għawek forsi ħajkonna naqra konflitt ma l-emendi li prezentaw eh, gruppi oħra sur Castaldi, Signora Lamolfi minħabba demokrazija diretta. Għaliex dejjem hemm il-possibilità li e, titqajjem talba minnaħa ta' xi gruppi, speċjalment riċentement, sabiex eh, nippruvaw niksbu titjib ta' demokrazija permezz ta' referendum. E, konsultazzjonijiet diretti, demokrazija diretta. U jiena fl-opinjoni tiegħi din m'għandix tkun alternattiva demokrazija rappreżentattiva. Jiena naħseb li l-esperjenza ta' dan l-aħħar snin u rietna li dik li nsejħu demokrazija eh, diretta mhijiex sistema iżjed perfetta minn demokrazija rappreżentattiva, anzi jiena bil-kontra, jiena naħseb li demokrazija rappreżentattiva ja, aħjar. Meta ikonna Eh, naddu għal sistemi ta' referenda, iva hemm eh, każijiet, imma l-esperjenza turina li referenda mod ġenerali edin e, jippruvaw jagħtu risposti sempliċi għal problemi komplessi. U din mhix dejjem l-aħjar mod kif inkunu nistgħu niksbu l-opinjoni ta' ċittadini, imma u x'inhu l-każ għawek għandna dibattitu Hemm bżonn li nkunu aktar prudenti fuq dan id-dibattitu. U għanna kwistjoni li għadu kif prezenta Sur Anderson li u koll importanti li għanna l-intenzjoni ninkorporaw fuq il-kodiċi miftuħ dan il-open source, il-software ħiles li ċittadini ma jiddependux minn ċertu teknoloġija, software, eccetera sabiex l-aċċess tagħhom għall-lodda teknoloġika tkun ħilsa. Gradina kienet xi ħaġa li ma kienx fir-rapport irridu niċċarawha. Kien hemm xi ħaġa oħra qal Sur Soflin fuq l-inizjattiva ta' ċittadini. Għaliex L-affarijiet kollha li diġà għedna f'din dan il-kumitat qed jiġu ripetuti fuq il-bżonn li ntejbu is-sistema ta' l-inizjattiva ta' ċittadini. Iżda jiena naħseb li din ta' barra mill-ambitu jew barra minn posta għaliex hemm ċertu affarijiet li aħna diġà għednihom Eh, anka fil-rapporti ta' Sur Soflin stess u li ġi approvat f'dan il-komitat fuq kif nistaw ntejbu din l-inizjattiva. Għanna dibattitu kbir fuq jekk għannix nitolbu regolamentazzjoni tal-internet jew le. Għawek għanna anka diskussjoni ta' bazi għalix hemm emendi li jeżistu u fejn il-mżon nirregolaw il-network, il-internet. il il, il L-internet. U din hija kwistjoni li ġalna naħsbu fuq jekk dan hux possibbli jew le, jekk hux rakkomandat mill livell politiku jew le. Għandna numru ta' suġġerimenti sabiex ir-rapport jinkludi wkoll il-konflitt bejn it-teknoloġiji u il-konflitt individwali għall-unur, per eżempju, palma qalet il-Sinjura Bresso hija għandha numru ta' inizjattivi biex intejbu is-sistema u u l-użu ta' din it-teknoloġija tal-informazzjoni tal-komunikazzjoni, mbagħad id-dritt li wieħed jintesa pereżempju bħalma tafu il-ħarsien individwali ta' network li aħna il-koll nafu qed wassal għal konflitt serju ħafna dwar il-post-truth. Il-numru ta' eh, veritajiet li jisiru veritajiet minħabba l-użu tal-internet. U meta dan jaffettwa drittijiet tal-persuni, kif ħanħarsu dawn id-drittijiet tal-persuni? U din ukoll hija referenza li rridu ninkludu f'dan ir-rapport. Hemm numru ta' tfassil u jgħidu li bżon natu enfasi nerġaw dwar ir-riski tal-monopolju tal-opinjoni pubblika meta din teżerċita ruħa fil- eh, fl-internet eh, minn organizzazzjonijiet li edin jajdu li qed juru l-opinjoni massiva ta' ċittadini. Jina nista' ngħidilkom aħna kuljum nirċievu eluf u eluf ta' pożizzjonijiet li jirrappreżentaw ċittadini iva vera, imma forsi huma sempliciment ġestiti minn magna u li qegħdin jagħmlu eh, din ibabsu numri u qed jiruna li hemm numru kbir ta' persuni li qegħdin jarkomandaw nivvotaw fuq di u fuq di. Imma irridu bil-fors f'dan ir-rapport ngħidu x'inhi il-periklu ta' dawn l-organizzazzjonijiet li jagħmlu ġestjoni ta' dawn l-odot ta' informazzjoni u jistgħu jkunu qegħdin waslu opinjoni li mhijiex fil-fatt ta' ċittadini imma hija manipolazzjoni teknika. Kif ukoll? Eh, xaħġa semma Sur Soflin fuq il-rikonoxximent ta' dritt li wieħed ikollu aċċess għall-internet dan huwa eh, irridu nirrikonoxxuh bħala dritt fundamentali l-Italja diġà approvaw fil-Parlament eh, speċi ta' karta ta' drittijiet ta' aċċess għall-internet, jiena frankament naħseb li hemm bżonn li jindaħlu l-idea li din ħatkun jew ħajkun jekk ma mhuwiex diġa', dritt fundamentali U għalhekk. Hemm bżonn li eh, naħsbu wkoll fuq dan. Nixtieq nagħlaq Sinjor President billi ngħid li bħalma fakkart l-intenzjoni tiegħi hija li nlaqat ma' l-oħrajn. Ħanibat lil kulħadd l-impenji eh, li fihom naħseb li huma riflessi l-pożizzjonijiet tagħna biex iħossu li jitjikonformaw ma dan it-tfassil il-ġdid, unbat la darba jkunu jistaw jaħdmu fuq dan la bozza ħanibat, ħanamlu laqa u il-suġġeriment tiegħi Signor President hija li f'jannar inkunu nistaw nivvutaw fuq dan ir-rapport. Għaxina naħseb li dinja xaħġa li ħatkun interessanti għal dan il-Parlament. Grazzi ħafna, Ramon. Nishtiq najt li aħna qed nippjanaw li nivvotaw fil-laqa ta' jannar bejn it-30 u l-31 ta' jannar. Sa' frattant kif semmejt inti irridu jiġu organizzati il-laqat ma' Shadows u segretarjat ovvjament dejjem huwa disponibbli. Qed nittamaw li nivvotaw fl-aħħar ta' jannar u nittama bħalek li dan ikun rapport interessanti. M'għandniex iktar kommenti fuq dan ir-rapport mela nistgħu ngħaddu għal rapport li jmiss li huwa punt numru 5 fuq l-aġenda l-opinjoni tal-afko fuq l-iskema Ewropea ta' assigurazzjoni tad-depożiti. Jiena il rapporter għal dan il-fajl u nixtieq ninformakom li jidher li afko huwa l-uniku komitat li ser joħroġ b'opinjoni. Dan għandu x'jaqsam mal finalizzazzjoni tat tiret pilastru tal-Unjoni Bankarja. biex inneħħu il-Bank Sovereign Nexus għaliex iċ-ċittadini qed iħallsu għal fallimenta tal-banek bekk nkunu lestejna l istruttura kollha. Għanna situazzjoni diffiċli fikon dan il-rapport ilu ftit fuq l-agenda anke bħala working paper u ma nistawx neskludu li ser kunem iktar dewmin fil-votazzjoni finali fil-Kumitat Ikon. Iżdaħna qed nittamaw li nkunu lesti sa tmim jannar biex nagħtu l-opinjoni tagħna. L-opinjoni natuha l-Kummissjoni Ewropea u mhux il kumitat ikon. Nixtieq ninformakom illi f'dak l-għandu ċaqsam mal-emendi għanna nifukaw fuq dak l-għandu dawk li huma kompetenzi tal-afko. Għaliex iktar imbagħad ikun hemm ċans illi dawn l-emendi jgħaddu. Għalhekk nixtieq illi l-emendi jiffokaw fuq tliet kwistjonijiet jew tliet prinċipji partikolari li huma ta' rilevanza għalina. għalix aħna nifokaw fuq iċ-ċertezza legali, ir-responsabilità u il-trattament ġost tal-istati membri kollha. Fuq iċ-ċertezza legali qed nissuġġerixxi illi indaħlu elementi ġodda li għandhom xaqsmu ma' situazzjonijiet fejn l-iskemi nazzjonali ta' assigurazzjoni ta' depositi tkun falla, tkun falliet per eżempju, u għalhekk tingħaqad mal-skema Ewropea imma ma tkunx f'konformità mal-regoli. U skont il-proposti attwali li huma mresqa minnaħa tal-Kummissjoni, l-unika proċedura li se tiġi adottata f'każ illi s-sistema nazzjonali tfalli hija l-esklużjoni ta' din is-sistema nazzjonali mill-EDIS. jiena ħassejt illi ma kienx ħaġa pożittiva li jkun hemm din it-tip ta' tweġiba fuq dak għandu x'jaqsam mal-edis. Nistaw nissuġġerixxu xi ħaġa li tkun biex ikollna sistema prevedibbli u ikollna għalhekk proċedura li tidħol fisseħ qabel ma dan, qabel ma l-iskema tiġi eskluża. Għalhekk qabel ma tiġi eskluża s sistema nazzjonali ikun hemm proċedura li tqis anke sanzjonijiet finanzjarji. Għalhekk għandna nagħmlu proposti wkoll biex il-Kummissjoni Ewropea tħejji għat delegati li jistabilixxu il-modalitajiet li permezz tagħhom tkun tista' tiġi applikata din il-proċedura. Imbagħad fuq it-trattament eku u ġost l-Istati Membri kollha, nixtieq insemmi l-każijiet fejn pajjiżi mhux li m'għandhomx l-ewro jissieħbu f'din il-proposta. Hemm għalhekk proċedura ta' phasing out fejn pajjiżi li qed iħallu l-edis u dawn jiġu trasferiti lura lejn livelli nazzjonali. U dawn imorru lura għal fondi meta il-pajjiż ikun ser iħalli l-Unjoni Bankarja iżda manna xejn stabilit fil-proċedura tal-Kummissjoni dwar dawk dwar dak l-għandu xaqsam ma' fil ledis u l-garanzija ta' depoziti. Dak li qed nissuġġerixxi jiena fl-opinjoni tiegħi li jkun hemm sistema ta' phasing li tirrifletti dik ta' phasing out. Imbagħad fuq l-accountability il-prinċipju li forsi nistaw nsemmu qed nissuġġerixxi il-Kommissjoni tinforma l parlament Ewropew meta membru tal-EDIS jirċivi deroga u jrid jisegwi ċertu proċeduri biex isaħħaħ ir-riżorsi tiegħu. Qed nissuġġerixxi għalhekk illi introduċu dan il-konċett imbagħad żewġ emendi tekniċi biex ikun hemm skambju aħjar tal-informazzjoni bejn ir ta' supervizjoni u l-awtoritajiet għal din l-iskema ta' sigurtjoni ta' depositi U biex anke ifasslu memorandum ta' ftejm sabiex mal ikun hemm skambju anke mal-Bank Ċentrali Ewropew anke għal dak għandu x'jaqsam ma l-awtoritajiet nazjonali ta' supervizjoni. Ġifiri dawk illi jisem imexxu din l-iskema għandhom ikunu parti minn dan il-proċess. Issa emenda oħra teknika li nagħtu l dritt il-Bank Ċentrali Ewropew u mhux biss l-Kummissjoni biex titlob il- president tal-bord biex isejjaħ laqa straordinarja. Qed nissuġġerixxi dan ukoll. Nixtieq nikkonkludi l-introduzzjoni tiegħi fuq dan is-suġġett, nixtieq ninfurmakom illi ser ikollna skadenza għall-emendi sa 2 ta' Diċembru. fis-sitta ta' filgħaxija qed nissuġġerixxu li nivvotaw fit-30 ta' Jannar. Dan għalhekk għandu jimxi mal-proċedura infassla e, fikon. Nixtieq nikkonkludi għalhekk il-kummenti tiegħi fuq dan is-suġġett. Għanna bis li l-Mercedes għanna kritiċi titkellem uħat iktar imma diġa għanna l-ambasċatur mana Jena għattilkom li l ambasġatur lest li kellimna qabel l-10 u għalek ser nikonkludi issa għax diġanna me rappresentanti mill parlamenti Nazjonali li nil-qawon fostna. So with this I, I don't know, maybe I just start. Għalek, mela forsi nista nibda uffiċjalment il-laqa, le, nibdi għazit tart uffiċjalment il-laqa. għalix ambasġatur marriċ naħlek il-ħin, għalek jek inti taqbel u dinja trasmessa fuq l-internet mod live, ġifiri biex tkun taf. Grazzi ħafna, namlu għazjet tart. Mela, kollegi, ħudu postkom u ambasġatur meta tkun les tista' tibda. Okay, thank you, Madam Chair, and uh, <laughs> also first of all be the apologies for uh, this, this slight changes into the agenda. But... Iva, grazie ħafna u niskuza ruħi għal bidla zaħira fil-agenda fil t-noqorbu il-tmim tal-presidenza tista timmaġina l-attivitajiet kollha li għanna u wara fl-10 timur dim il-Kumitat Libe. Grazzi u koll għal-istedina eh, għal eh, dan l-avveniment, hija ħaġa tajba li nitkellem fisem il-presidenza Slovakka. U fil-laqa ta' bejn il-Komitat u rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali eh, dan huwa mod kif nistgħu nsaħħu l-kooperazzjoni bejn il-Parlament Ewropew u il-Parlamenti Nazzjonali, mela l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid ukoll li l-Presidenza tagħna apprezzat il-ħidma miegħek fuq livell personali manka mal-membri tal-Kumitat. Naħseb li minista nista' ngħid li il-kooperazzjoni bejnietna hija tajba ħafna, trendi ħafna frott u jina naf li diġa kienem xi żewġ laqat tal-Ministru tiegħi Ivan Korczok għawek fil-Kumitat mm, f'Settembru. Imma kellna wkoll żjara tajba li ġiet immexxija mis-Sur Xoflin fi Bratislava fil-bidu ta' Novembru. Għalhekk nixtieq nirringrazzjak ta' dan. Xi tgħid fuq il-presidenza tagħna għadha ma spiċċaċ ovvjament. Għad għandna xi xogħol x'namlu f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat li fadal. U aħna verament qegħdin nippruvaw naħdmu f'dawn l-aħħar ġranet sabiex inwet u l-prioritajiet u l-ambizjonijiet li aħna fassalna fil-bidu tal-presidenza. Għalek xi kelmtej fuq il istampa aktar ġenerali, jiena nistanajt li l-presidenza ġi definita mis summit ta' Bratislava li sar f'nofs settembru. U l-mira kienet, il-messaċ ewlieni kien, kif nistaw nerġaw inpoġġu l-Unjoni fit-triq tajba wara referendum għalhekk jekk taqraw anka roadmap ta' Bratislava, dan verament fukat fuq eh, twetti li jista' jsir riżultati tangibbli dawk l-affarijiet li verament huma importanti għaċ-ċittadini. U l-presidenza tagħna tmexxiet propju minn dan, anka fukat fuq l-aġenda pożittiva U aħna għan nipruvaw namlu l-almutana sa' 8 ta' Deċembru sabiex ikonna dawn ir-riżultati tanġibli. Biex insemmi xi affarijiet aktar konkreti, nixtieq nifoka fuq l-implementazzjoni tal- ehm, tal-Gwardjan tal-Kostiera u tal-Frontieri li ġiet approvata u ħad iġi adottata supposta qabel it-tmim tas-sena u din hija xi ħaġa li ħad issir mhux biss fuq il-karta imma anka fir-realtà U f'din l-aħħar, daw l-aħħar sitt xhur nexxilna nimxu fuq ir-ratifika tal ftehim ta' Pariġi u l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-partijiet li permettitilna li konna rappreżentazzjoni eh, rappresentazzjoni sħiħa f'Marrakesh u Pariġi din hija ħaġa importanti għalina għall-Unjoni Ewropea ma nixtieqx noqgħod eh, nsemmi biss in-negozjati diffiċli tas-sita imma irnexxinna nikkonkludu deċiżjoni fuq il-firma, l-applikazzjoni provizorja ta' ċeta sita ċeta eh, issa qed u il parlament Dawn huma kollha kwistjonijiet konkreti anke mill-bira irnexxinna u l ftejn fuq il-geoblocking fil-Kunsill. Iġbiri qed nitkellmu fuq bieċi żgħar ta' stampa ħafna ikbar. U meta titkellem ma' Sinjura Giorgeva naħseb li eh, tara li Kenna diskussjoni tajba, anka riżultati tajbin fuq il-budget annwali tal-2017 anka dik li hija reviżjoni tal-MFF, ġifiri fuq l-aġenda tal-AFCO, il-portafol tal-AFCO, jiena naħseb li għandna xi riżultati importanti mhux ħażin. U l-ewwel qabel kollox immexxu l qudiem diskussjoni fil-Kunsill fuq il-riforma tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea nitkellem fuq dan fiżjed tal iżjed tard. Aħna naqblu mal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni fuq il-mod kif nimxu qoddim fuq id-drittijiet ta' inkesta tal-Parlament Ewropew u bħalissa ninsabu fil-fażi ta' preparazzjoni għal liġi proposta mill-Kummissjoni fuq il-trasparenza u r-reġistru. Ġviri, fuq dawn il-fans għal darboħra aħna kena numru tal-qat utli. Issa biex neġlura għal dawn il-kwistjonijiet konkreti fuq il-liġi elettorali Ewropea, aħna minnaħa tal-Kunsil naqsmu l-anċar tal-Parlament Ewropew li nżidu l-interess u it-turnout terna tal fl-elezzjonijiet Ewropej. Mod iżjed konkret, aħna nipprovajna eh, natu għafas li situazzjoni naraw eżattament x'forma i situazzjoni bħalissa fil-Kunsill. Aħna miftuħin ħafna l-numru ta' elementi fil-proposti tal-Parlament Ewropew. Ħajkun diffiċa ħafna neħu l-unanimità fost l-Istati membri. Iżda minna l-oħra, provajna nidentifikaw għall-inqas xi żewġ elementi li ikunu pass il qoddim U fejn aħna nistgħu noħolqu għafa aħjar għall-elezzjoni parlamentari Ewropej. ir ruol tagħna bħala presidenza hija li l-ewwel qabel kollox nifaċilitaw id-diskussjoni fil-Kunsill u nippruvaw naslu għal kunsens fuq dawk l-elementi u xi partijiet mill-proposta. Kien hemm diskussjonijiet intensivi fuq il-livell ta' grupp ta' ħidma, ħajkonna diskussjoni fuq dan fil-fatt għada fil-Coreper fuq livell ta' ambasċaturi U jena nittama li wara nkun nista' niġi lura u dim il-kumitat biex ngħidilkom eżattament x'inhuma l-elementi possibbli għal ftejn tal ġejjeni naf li qed jispiċċalna iż-żmien għalhekk aħna bħala presidenza għadna attenti ħafna għal din il-kwistjoni u nittamaw li ħajkonna riżultati pożittivi fl-ewwel nefs nofs tal-sena d-dieħla dwar kif ħan ikkonkludu id-diskussjonijiet. U nixtieq ngħid xi ħaġa oħra hekk. Lan ovvjament huwa li nżidu it-turnout tal-votanti. Imma l-ewwel qabel kollox dan huwa proċess politiku fl-istati membri stess għalhekk aħna nistgħu noħolqu kundizzjonijiet aħjar, qafa aħjar, imma li xi ħaġa essenzjali hija li l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew huma parti integrali tal-proċess politiku fl-istati membri. Forsi jista' jkun hemm aġġustamenti leġislattivi nistgħu nagħmlu xi ħaġa. Imma dan mhux l-unika mod kif nistgħu nżidu t-turnout għalhekk huwa importanti li l-Parlamenti Nazzjonali u l-politiċi jipparteċipaw ukoll. Fuq id-drittijiet tal-inkjesta tal-Parlament Ewropew jiena qed gost ngħid li aħna bilna mal-Parlament u l-Kummissjoni fuq kif għandna nimxu l-qoddim fuq dan il-fajl, kellna laqgħa flimkien fejn aħna qbilna li sabiex nkun nistgħu nniedu l-investigazzjonijiet uffiċjali hemm bżonn ta' preżentazzjoni ta' lingwaġġ ġdid konkret mill-Parlament Ewropew. Aħna rikonoxxejna wkoll li il-proċess ta' tfassil hija responsabilità sħiħa tal-Parlament Ewropew. Aħna qbilna wkoll li rridu nimxu qudiem Ehm, biskambju informali ta' opinjonijiet bejn it-tlet istituzzjonijiet, il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill, u l-an ta' dan huwa li nkomplu niċċaraw il-kwistjonijiet legali u istituzzjonali. Iżda huwa importanti wkoll li jkun hemm komuni u xew għal nifaċilitaw il-kuntatti bejn is-servizzi legali u din hija xi ħaġa li forsi tista' tgħin sabiex inkunu nistgħu niċċaraw ukoll il-qafas li fih nistaw nimxu l-qoddim. Mela, f'dan il-moment nishtiq ninkoraġġixxi li norganizzaw u nibdew din l-ewwel laqgħa ta' servizzi legali kemm jista' jkun malajr. Issa, fuq is-suġġett tal- l-evoluzzjoni ġejjiena tal-istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, ġifieri qed nitkellem fuq ir-rapport ta' Sinjura Bresso sur blog fuq it-titib tal-funzjonament tal-Unjoni Ewropea fuq il-bini eh, nkomplu nibnu fuq it-trattat tal-Lisbona kif ukoll l-evoluzzjoni possibbli u l-aġġustament għal ehm, l-istruttura attwali tal-Unjoni Ewropea f'dan l-istadju jiena nista' nikkonferma li aħna bħala Presidenza qegħdin nistennew bil-ħerqa ir-rapporti u la darba jiġu adottati minn AFCO u l-plenarja tal-Parlament Ewropew li qed nifhem din xarra ħassir probabbilment eh, fl-ewwel sitt xhur ta' sena d-dieħla. Eh, Umbagħad inkunu nistgħu nkomplu mixin qudiem. Grazzi ħafna, jiena qed nipprova nagħti stampa ġenerali ta' sitwazzjoni, tal-pożizzjoni tagħna u nifukaw fukajt ukoll fuq il-kwistjonijiet konkreti eh, li aħna diskutajna anka bħala presidenza u kumitat AFKO. Grazzi ħafna għal daw il-kollegi li naqdu magħna issa minħabba it-trialogi u l-impenn addizjonali tal-ambasċatur eh, Peter Javorċiċ għax għandu eh, impenni oħra kena nisimaw qabel ma nibdew il formali. Għalek eh, forsi għaw minn wasal naqra iżjed tard u semaw bis parti minn dak li għal, ma dan kien l-unika mod li kena biex l-ambasċatur ikun jista' jindirizzana. Għalek, grazzi ħafna, ambasċatur. Nittamaw li dawn l-affarijiet kollha li semmejt jirna xinna għom fl-imkien. Nixtieq nirringrazzjak minn qalbi naf li fuq ħafna kwistjonijiet aħna ma' finalizzajni xi xaktarx maħniex ħan finalizzaw taħt il-presidenza tagħkom. Imma kellna wkoll opportunità li nitkellmu magħkom fuq liġi elettorali u din hija xi ħaġa li napprezzaw u nixtiequ nirringrazzjawk tal-li kont preżenti magħna fuq Eh, dawn id-dossiers tant diffiċli. Grazzi ħafna u nawguralek f'dan l-aħħar ftit żmien tal-presidenza tagħkom. Grazzi. Um, Grazzi ħafna kollegi mill-li nifhem nistgħu nibdew issa laqa uffiċjali tal-laqa tagħna. L-ewwel nixtieq nselli eh, nsellem lill-ambaxxatur Javorċik u nilqawek il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Kristalina Grogeva, Grazzi, Kummissarju, tal liġejt Nixtieq Ixtiq informakom ukoll li sfortunatament Illum fi Slovakkja hemm votazzjoni fuq il-budget tal-2017 għalhekk il-kollega tagħna il-president tal-Kumitat ta' Affarijiet Legali Kostituzzjonali li suppost kellu jkun il-ko-president miegħi ma setax jiġi u anka il-kollegi tal-Assemblea Nazzjonali Portugiża kellhom eh, situazzjoni simili, kellhom jivvutaw illum fuq il-budget tal-2017 u talbuna nispjegalkom għalfej mhumiex edinaw. U nixtieq u eh, ukoll għal qegħdin hawn. Għaliex aħna bħala Parlament Ewropew qegħdin nużaw il-pjattaformi kollha potenzjali li waqqafna jew li jistgħu jiġu imwaqfa biex ikonna politi dialogu politiku mal-parlamenti nazzjonali u għafko kienet u kolet organizza darba fis-sena laqa Ehm, għafas ta' kooperazzjoni mal-Parlamenti Nazzjonali li ħaġa importanti għall-agenda politika tal-Afko. Aħna nemnu li permezz tan networks tal-parlamentari nazzjonali nistaw nejnu li ċittadini nistaw nikontribwixxu għal forma tal-politiki Ewropej. Imma jista' jkollna wkoll aktar implementazzjoni fuq din it-tip ta' politika fuq livell nazzjonali. Għalhekk jiena nittama lill-laqgħa tal-lum ħatkun laqa oħra eh, f'dan l-isforz sabiex intejbu il-kooperazzjoni bejn dawk li jirrappreżentaw ċittadini fuq livelli differenti ta' gvernanza Ewropea. Nixtieq inħabbar ukoll li xaktar xaħna ħan indirizzawkom fl-ewwel nofs tal sena d-dieħla għaliex il-kollega Tana Paolo Rangel qed ħejji rapport ta' implementazzjoni li hija dedikata l-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' trattat dwar ir-rwol tal-parlamenti nazzjonali. U aħna nittamaw li jew u ħajżur lilkom il-koll jew forsi tkun aktar utli li nerġaw nistidnukom u jkonna laqa interparlamentari fuq din il-kwistjoni iżjed tard fil-ewwel nofs tas-sena d-dieħla. Għalhekk aħna ħan verifikaw magħkom kif tixtiequ tipparteċipaw anka fid-dibattitu fuq dan fuq dawn il-kwistjonijiet li huma parti mir-rapport. Din il-laqa tal-lum, palma tafu, għandha din l-istruttura mela dalodu ħajkonna diskussjoni fuq żewġ rapporti li semmew mill-ambasċatur Javorċik iġviri li huma wkoll parti mill-kooperazzjoni ta' bejn il-Parlament u l-Kunsil, waħda hija fuq ir-regolament fuq id-dritt ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew u t-tieni suġġett hija ir-reviżjoni tal-liġi elettorali eżistenti tal-1976. U għal darboħra l-intenzjoni ta' dawn iż-żewġ proposti hija li nżidu eh, l-iskrutinju tagħna, l-impatt, l-involviment tagħna fil-kwistjonijiet li huma transnazzjonali fin-naturi tagħhom, fin-natura tagħhom kemm id-dritt tal-inkjesta, eh, li naraw il-problemi li jitolbu kooperazzjoni, kif ukoll il-kwistjoni tal-liġi elettorali din ukoll hija importanti ħafna fil-kuntest ta' dak li nsejħu in-nuqqas eh, demokratiku bħalissa aħna nixtiequ li dawn il-ġittijiet ikunu aktar viżibbli, trasparenti u aktar, aktar parteċipazzjoni. Mbagħad ħajkonna diskussjoni fuq l-evoluzzjoni tal-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Għal dawk li huma l-aspetti kostituzzjonali. Dawn huma kwistjonijiet li jistgħu jiġu indirizzati fil-qafas legali kurrenti. Għalhekk aħna ħan eh, niddiskutu l-kwistjonijiet ta' Sinjora Bresso u Elmar Brock ta' kif nistgħu mmexxu l-Ewropa il qoddim U fl-istess ħin nibqgħu fil-qafas tal-trattati eh, eżistenti. U parti mid-diskussjoni Eh, ħatkun eh, ir-rapport ta' Giver Hofstadt li tħares li l-in minn trattati esistenti u nindirizzaw it-tibdil kostituzzjonali biex l-Ewropa tagħti riżultati li suppostati mill-perspettiva ta' ċittadini. Imma xi ħaġa li titlob bidla fit-trattati. Dawn ir-rapporti huma parti mill-proċess il-vizjoni tal-Parlament fuq il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea li rridu naraw fil-kuntest ta' dak li qed jiġri fil-Kunsill, iġifieri r roadmap ta' Bratislava li l-ambaxxatura du kif semma. x'e jiġri wkoll fil-Kunsill fil-kuntest tal-anniversarju ta' Marzu ta' Trattat ta' Ruma u l-avvenimenti li ħajseħħu f'Ruma fit-tmim ta' Marzu kif ukoll fil-kuntest ta' dak li qegħdin nistennew bil-ħerqa minnaħa tal-Parlament eh, Ewropew, iġbiri ħidma tal-Kummissjoni fuq il-White Paper. Iġbiri il-pass li jmiss fuq it-titib tal-ġejjeni tal-Unjoni Ewropea. U għalek din hija xi ħaġa tistgħu tarawha bħala leħen tagħna f'dan id-dibattitu. Nixtieq nsemmi wkoll u ngħidilkom kif ħanaraw li jiġu organizzati dawn il-laqat. Intom u d-dimkom għandkom xi formuli għal kull sessjoni li jiġu timlewa u dawn ħajkunu il-bazi ta' l-allokazzjoni ġusta tal-ħin għal-kelma. Għalek, nishtiq nitlobkom li sa' tmim ta' l-introduzzjoni ta' kull suġġett li jintom t-xeq t-tkelmu fuqu, Nitlobkom li jitimlew il-formuli u xaħat ħajġbor il-formuli minn għandkom. Ħalli naraw eżattament kemm għandna ħin u kemm nistgħu kom ħin. Ma insomma mdorrijin b'din tip ta' ħidma. Għax din hija l-istess ħaġa li nagħmlu f'kawża u kwalunkwe laqgħa tal-Parlamenti Nazzjonali. Mela, daqshekk għall-introduzzjoni tiegħi. Nixtieq issa nistidinkom il-kol, mem membri tal-parlamenti eh, nazjonali u l-ewel net il-kommissarju, grazzi tal-li eh, u anka il sur javorċik jekk mandu xej fil-ħin tal-ikel tistaw tiġu u tinaqdu mana għal din l-ikla li ħassir fil-level 0 ta' dan il-bini fil-restaurant tal-membri tal-parlament. Mela daqsek minna ħatijaj Issa ħanad il-kelma l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, is-Sinjura Georgieva. Uh, Grazzi ħafna, Sinjura President. U grazzi ħafna tal-li tajtuli l-opportunità li ninaqat ma'kom hawnhekk dal-għodu jiena qed nitkellem għannom tal-ewwel Viċi President Franz Timmermans illi xta ħafna illi jkun hawnhekk imma illum timmexxi dialogu annwali bejn il-mexxejja reliġjużi u tal-abni għal daqstant li nirrappreżenta l kummissjoni għal ftuħ ta' din id-diskussjoni importanti ferm. Onorevoli membri, jena mjen sanajt xejn ġdijt jekk eh, najdilkom sempliciment dan il-fat, id-dinja edha timbidel pass maġel ħafna, ħafna minn dawn il-bidliet huma pożittivi huma bidliet għall-aħjar hija dinja iktar għanja u bħalissa edin wasanna għal GDP ta' 80 triljun ta' dollaru illi jkun prodott ta' kull sena u aħna eh, gawdejna ħafna minn l-izvilup ekonomiku u biljun persuna f'dawn l-aħħar 20 sena madhom xiexu fil-faqar estremi ja dinja fejn it-teknoloġija edha tibdel il-mod kif aħna nejxu u naħdmu anki b'mod virtwali ta' kuljum. Jiena ikolli najt illi il-nepotija tijaj enitni nifem il-bidla enormi illi seħet biss eh, fil-kemm il-ħajja jena, jena bħala nanna eh, kont etnaj dila li meta kelli l taħħa jrifiri ħames snin la kena television u as computers. U bejt ħares lija u tajt li għallur inti xkellek iPad? U jekk aħna in uh, inqablu l-mod kif konna nitalmu waħna ma kif jitalmu l-istudenti l-lum, kif eh, tinata l-medicina, kif jiġu offrut il servizzi naraw illi it-trasformazzjoni kienet waħda tassew drammatika. Imma l-affarijiet ma bidlux biss għall-aħjar vera illi aħna aktar konnessi fuq dak li għandu xaqsam prodotti u vjaġġar, imma eh, anki affarijiet negattivi jivvjaġġaw permezz tal-istess teknoloġija li tant tħobba in-nepotija tiegħi aħna rajna fl ewropa l-impatt enormi tal-moviment tal-persuni li eh, sfortunatament se jkomplu jizdidu dawn in numri u biex najt l-affarijiet iktar mod sempliċi kolli najt ukoll d dinja llum hija iktar fraġli, iktar hija eh, miftuħa u vulnerabbli għal xokkijiet, konflitti u gwerer illi qegħdin isiru madwarna. Aħna miftuħin ħafna l din l-instabilità propju anke minħabba l-impatt tal-bidla fil-klima din m'għadix problema ta' da pitada qegħdin inħossu l-konsegwenzi llum. lum u anki minħabba il-possibilità illi l-impatti negattivi finanzjarji jinħassu madwar id-dinja meta il-borza ta' Shanghai um, kienet mezza ħassejnija hawnhekk ukoll. Meta naraw il- il, il li f'dawn l-aħħar seba' snin l-Ewropa għaddiet minn kriżi għall-oħra kellna kriżi ekonomika u finanzjarja, kriżi ekonomika taż-żona tal-euro, kriżi fil-Greċja, kriżi tar-refuġati u issa eh, qed ikonna wkoll kriżijiet politiċi anki permezz tal- eh, dak li seħ fir-Renju Unit dan l-aħħar li kellu konsegwenzi serji għall-Ewropa U Iva, kolli najdilkom ħaġa oħra, ħaġa li tafuwa, n-nies huma inkwetati, inkwetati fl-Ewropa, inkwetati fl-Amerika, inkwetati kullimkien. U eh, dan it-ħassib wassal għal xejriet politiċi illi aħna irridu neħduhom bis-serjetà ħafna il-populizmu kif qed naraw ta' kuljum u bajnejna stess hija għaddejjem jissaħħaħ u jikber u ħafna minna fl-Ewropa eh, jemnu illi żmien pozittiv snin ta' deb edin warajna. Issa għaddejjin minn perjodu ta' inċertezza qawwija u dan sfortunatament iġelna ninsew kemm hija ħaġa tajba l-Unjoni Ewropea ninsew illi aħna għadna 500 miljon ċittadin fl-Unjoni Ewropea issa naraw x'se jiġri Eh, f'dawk il-gżejjer naħaluħa tal-kontinent fil-futur, aħna l-ikbar su intern u l-ikbar spazju għal moviment ħieles tal-persuni. Ninsew illi għadna xorta waħda l-ikbar ekonomija fid-dinja li għadna kompetittivi ħafna u faċli li wieħed jinsihom daw l-affarijiet meta wieħed ikun għaddej minn diffikultajiet għalhekk aħna rridu nistaqsu lil nafusna x'se nażlu Ovvjament, meta id-dinja tkun qed tinbidel, l-Ewropa trid tinbidel ukoll, l-Unjoni Ewropea trid tinbidel. U issa rridu naraw x'direzzjoni se nażlu għalina nfusna u għal uliedna. Jiena qed nittama illi aħna se naqilbu dan iż-żmien ta' inċertezza fl-Ewropa u namluħ żmien ta' kuraġġ, kuraġġ li niffaċċaw l sfide li għandna qudiemna u kuraġġ li nieħdu d-deċiżjonijiet li l-Ewropa għandha bżonn sabiex din il-bidla tkun waħda pożittiva. Issa se nikkumenta ftit fuq il-white paper il-bidliet l-aktar fundamentali li rridu nażluhom jew nirrifjutawhom. Naħseb l-iktar waħda essenzjali huwa li nagħmlu l-Unjoni Ewropea iktar flessibbli qoddim dawn l-sfidi mux eh, mhux mistennija u li qegħdin jiġu waħda wara l-oħra. L-ewwel nett iridu jkunu kapaċi li nieħdu deċiżjonijiet aktar malajr li nbidlu d-direzzjoni f'każ ta' bżonn u li nallokaw ir rizorsi illi jistgħu jgħinuna biex nagħmlu din il-bidla. Jiena l-Kummissarju għal-Budget u għandi messaġġ importanti ħafna x'inwassal lill-Parlamenti Nazzjonali. Il-Parlament Ewropew għamel l-akbar pjaċir lill-Unjoni Ewropea meta konna qegħdin ninnegozjaw l-MFF attwali għaliex il-Parlament Ewropew saħa fuq l-importanza ta' flessibilità fil-budget. Aħna ħloqna l-spazju sabiex inkunu nistaw uh, eh, infaslu il-budget kif kienem bżon u minħabba fekk irnexxinna nittriplikaw ir-riżorsi għall-immigrazzjoni biex nindirizzaw il-problema tal-immigrazzjoni kellna 16 biljun, għandna 16 biljun il-lum u qabel kellna 5 biljuni biss meta faqqat il-kriżi. U dan ippermettilna noffru servizz importanti ħafna li ċittadini u nikkonċentraw il-ħidma tagħna fuq żewġ prioritajiet biss, mhux 20 jew 100, tnejn biss. Ninvestu fil- fil-impiegi fit-kabbir u fl-immigrazzjoni u s-sigurtà. Jiena tkellimt dwar aġilità, flessibilità u nifem illi eh, dak illi għanna bħalissa xorta mux bizzejiet u f'termini ta' sviluppi fil-budget jiena nittama verament illi il-qafas finanzjarju multijanwali li jmiss se jkun jiflaħ jilqa għal dawn ix-xokkijiet sabiex ikun hemm possibilità li jiċċaqalqu ir-riżorsi se tisimgħu eh, lil Mario Monti illum xi ħadd li jiena nammira ħafna li jmexxi l-grupp fuq ir-riżorsi propji u hu se jgħidilkom illi rridu nimmodernizzaw il-baġit tagħna anke mill-mod kif aħna eh, nsibu il-flus u anke kif nofquhom. Meta aħna nitkellmu dwar it-tieni prerequisit għal Unjoni li tirnexxi irridu niżguraw illi il-slogan tagħna gbar eh, fuq affarijiet gbar u żar fuq affarijiet żar issir realtà. Jiġifieri s-selettività ta' dak li qed isir fuq livell Ewropew Eh, li aħna nisimgħu liċ ċittadini li nisimgħu lilkom dak li jsir fuq livell Ewropew u dak li jista' jsir mill-pajjiżi mill-istati membri kif nipprioritizzaw dawn l-azzjonijiet, dawn l-azliet irrid ikunu bbażati fuq proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet li jkun demokratiku iva, imma li jrid ikun inqas komplikatu diffiċli mill-li huwa illum. U irridu insibu il-kapacità sabiex aħna nivvintaw lil nafusna mill-ġdid. U jiena naħseb illi dan huwa suġġetti li se tiddiskutuh illum wara nofsinhar meta taraw ir-rapporti li seġu jiġu preżentati. Il-kontribut tal-Kummissjoni għal dan il-proċess ta' Ewropa li terġa' tivvinta lilha innifisha huwa indirizzat fil-White Paper dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea u anki ukoll il- l-EMU tal-futur, l-Unjoni Ekonomika u Monetarja ta' għada. Umma l-istess ħaġa imma hemm speċifiċitajiet fid-diskussjoni ta' kif aħna rridu naraw illi eh, l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tiżviluppa. Aħna din eh, l-aħħar sena ikkonċentrajna ħafna fuq il-teħid maġġel ta' deċiżjonijiet u implementazzjoni maġla illi tikkorrispondi għal dak li qed jistennew iċ-ċittadini aħna pereżempju f'sitt xhur ħlaqna aġenzija ġdida għal gwardji tal-frontieri u tal-kosti. Dan uh, din il-gwardja il jasa operazzjonali u għatmarajt xaħġa li sir daqsek malar kif irnexxienna li il-Kummissjoni, il-Parlament u il-Kunsill immobilizzaw ruħom għal xekk aħna ma nħarsux il-frontieri esterni tagħna, il-frontieri interni illi bdew jibtu kienu jibqgħu hemm u għalhekk huwa essenzjali għal futur tal-Unjoni Ewropea illi dan isir. Issa kif nistgħu nieħdu u nimplementaw id-deċiżjoni id bl-istess ħeffa fuq affarijiet oħrajn ukoll, suġġetti oħrajn. Kif nistaw namlu din l-esperjenza ħaġa illi issir xi ħaġa ta' kuljum. Din m'għandix tkun eċċezzjoni imma għandha tkun irregola. Jena Jiena naħseb illi hawnhekk ukoll intom se tiddibattu il-mod kif aħna nistaw natu leħen leħen li jistema li ċittadini tagħna għaliex xiena f'dawn l-aħħar snin, mhux inbis rajt, intom rajt ukoll, li sfortunatament kien hemm ħafna eh, puntar ta' swaba. L-istati membri puntaw sebajhom lejn Brussell u jgħidu t-tor ta' Brussell u kultant Brussell tipponta u wkoll lejn l-istati membri. Din hija xi ħaġa illi trid tieqaf ma nistawx nibqaw niġġieldu kontra xurxin għaliex fil-maltemp li ninsabu fih illum ħadd ma jista jgħid illi eh, n ta' din id-dajsa edha tintela bl-ilma E, e, il-kol kemm aħna rridu nerfaw il-pis tagħna. Iva, għandna bżonn il-budgets, għandna bżonn il-flus biex niffaċċaw id-diffikultajiet li għandna lum u se jkollna għada, imma iktar mill budgets għandna bżonn għada, għada bejn l-istati membri, għada bejn l-istituzzjonijiet, għada bejn iċ-ċittadini Ewropej. Sabiex inkunu nistaw niffaċċaw u anki intaffu xiftit minn dan it-ħassib illi qed jesperjenzaw iċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Kummissarju, grazzi verament aħna qed eh, Nistennew dan il-budget dejjem huwa diffiċli wieħed jinnegozja fuq budget importanti ħafna għamma, inti semmejt il-white paper u naħseb billi dan huwa se jkun importanti ħafna għalina l-koll biex naraw kif nistgħu naqilbu il-white paper f'roadmap u kif ir roadmap ta' Bratislava se Eh, s-siru kol eh, roadmap ma dan il-white paper biex imexxuna lejn il-ġejjeni tagħna. Għal daqstant eh, nerġa' nirringrazzjak jekk inti tixtieq titla jew jogħġbok tibqa' magħna. Inti taf Kollegi, issa jiena nixtieq illi ngħaddu għal l-ewwel punt li għandna fuq l-aġenda li huwa id-dritt ta' inkjesta u nagħti l-mikrofonu lil Ramon Hawregi. Imma waqt li Ramon ikun qed jitkellem jekk joġobkom għajdulna jekk tixtiequ titkellmu sabiex nkunu nafu kemm hawn kellima u kemm nistgħu nallokaw ħin lil kull wieħed minnkom. Dan id-dossier ilu uh, mana mit-tmiem tal-leġislatura ta' qabel. Dan huwa dossier li huwa verament importanti u huwa ukoll wieħed mill-aktar skabrużi. Għaliex, għaliex anki il-mod, il-proċedura li hemm minn uxa fit trattat ta' kif din il-liġi tista' taħdem, hija proċedura verament diffiċli u komplikata, imma hemm differenzi sostanzjali bejn l-istituzzjonijiet u anki bejn il-Kunsill u il-Parlament. U dan iżid mad diffikultajiet illi diġa eh, hemm minħabba li jemanaw mit mitrattati. Dana qed ngħidu jiena għaliex eh, Ramon se jiffoka fuq dan l-aspet nittama li se jkun kostruttiv imma jkolli ngħid li f'dawn l-aħħar snin ftit li xejn sar progress propju minħabba dawn id-differenzi. U eh, dak illi iffaċilitaw il-Slovakki waqt il-presidenza tagħhom eh, u apprezzat ħafna ma' xorta għadba ħafna ħafna xisir u jiena nixtieq illi tifmu illi hemm ċertu proċessi, ċertu irregolaritajiet fl-Ewropa li jekk ma tittieħidx azzjoni fuq livell sovranazzjonali dawn il-problemi se jibqgħu magħna u eh, dana rajnieh mill-Kumitat Taksu tal-Panama Papers dawn huma problemi u kwistjonijiet li huma fondamentali importanti għal ċittadini tagħna u għall-opinjoni illi jaddottaw huma. Dinja xi ħaġa illi aħna rrid nistgħu nagħmluha għaċ-ċittadini dan id-dritt ta' inkjesta huwa importanti ħafna. Flimkien ma' dak li intom qegħdin tagħmlu wkoll fuq livell nazzjonali naħseb illi mixin fl-istess direzzjoni. U aħna għalhekk għażilna dan is-suġġett għal diskussjonijiet li se jkollna illum. Mela issa jena ma baqa li xejn li flinaddi l-mikrofonu li Ramon Hawregi, il-rapporter għal dan il-portafol ek diffiċli. Grazzi ħafna, Signora President. U l-odwa tajba lil-kulħat. U grazzi u koll lilkom il-koll rappresentanti tal-parlamenti nazjonali. Il-diskussjoni li se jkonna unnek il-lum joħroġ f'rofjemana minn dritt li għandu l-Parlament Ewropew li jirregola il-Kumitati ta' inkjesta. Dawn il-Kumitati ta' inkjesta huwa wieħed mid-drittijiet parlamentari per eccellenza għaliex tana jikkorrispondi għal kompitu ta' eh, kontroll parlamentari, skrutinju parlamentari li għandu il-Parlament eh, meta eh, ikun hemm xi ksur ta' xi dritt jew applikazzjoni ħażina tal-liġi min-naħa ta' eh, entitajiet pubbliċi it-Trattat ta' Lisbona ta' lill parlament Ewropew pratikament wieħed mill-ftit suġġetti propju fejn il-Parlament għandu inizjattiva leġislattiva flimkien mal-liġi elettorali li se nidrizzaw aktar tard imma dawn huma huwa wieħed mill-ftit suġġetti fejn din il-Kamra għandha dritt ta' inizjattiva għaliex imbagħad għal fuq il il irkonna niddependu fuq dak li tipproponi il-Kummissjoni u ma meta aħna bdejna nirregolaw dan il-dritt li noħolqu kumitati ta' inkjesta e, faċċajna problema politika enormi għaliex il-Kunsill Ewropew illi laqat 28 stat membru ma jaqbilx mal possibilità u l-fakultajiet illi għandu il-Parlament Ewropew eh, biex jinħol u dawn il-komitati ta' inkjesta u anki is-setat illi dawn il-komitati jista' jkollhom. Propju essenzjalment għaliex hemm Eh, forum ta' forsi konflitt ma' setat li għandhom l-istati membri u l-parlamenti nazjonali u minkejja l-fat li ma' l komissjoni aħna għanna dialogu eh, pozittiv il-Konsil jesprimi dubji fuq il-kapacitajiet leġislativi li dan il-Parlament irrit jati lilu nnifsu sabiex ikun jista jinvestiga. Issa ħanajdilkom fejn huma dawn il-problemi li xaħna nixtiequ li nisimgħu l-opinjoni tagħkom aħna iltqajna hawnhekk biex nisimgħu lilkom. Essenzjalment għaliex il-Kunsill meta jinnegozja mal-Parlament jgħidilna li l-istati ma jridux illi intom ikolkom dan il-livell ta' seta ta' inkjesta Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar l-istituzzjonijiet Ewropej, imma dana e, possibilità wkoll illi jkun hemm eh, tħaddim ħażin tad dritt tew tal-liġi Ewropea li jeffettwa stat membru partikolari jew iktar minn stat membru wieħed. Ġifiri dan dawn huma affarijiet illi jistgħu jiġru illi l-istati ma, ma jaħdmux kif imiss u għalhekk is-seta ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew jista' jitħol eh, jidħol ukoll fl-istat membru u jitlob illi jsiru ċerti affarijiet Għalhekk meta jkunu qegħdin jiġu regolati dawn il-possibilitajiet, qed nitkellmu hawnhekk pereżempju dwar id-dritt li l-Kumitat Parlamentari tal Parlament Ewropew jitlob għal membri tal-gvern ta' stat membru partikolari sabiex dan jati informazzjoni hawnhekk f'dan il-Kumitat ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew fuq xi suġġett illi Eh, tkun waslet għal ħolqien ta' kumitat ta' inkjesta. Per eżempju, l-artiklu 12 tar regolament tagħna jgħid illi f'dawk il-każijiet fejn ikun hemm ksur ta' dritt ta' tal-liġi tal-Unjoni jew ta' amministrazzjoni ħażina meta dan ikun jinvolvu responsabilità ta' entità jew awtorità ta' stat membru partikolari, il-Kumitat ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew jista' jitlob lil parlament tal-istat ikkonċernat, jiġifier il-Parlament Nazzjonali ta' dak il-pajjiż, biex jikopera eh, fl-inkjesta li tkun qed li tkun qed iwettaq il-Parlament Ewropew, jiġifieri il-Parlament Ewropew jista' jidħol fi ftehimiet interparlamentari mal-parlamenti tal-istati membri. U għamnek issa naslu għall-ewwel mistoqsija taħsbu illi hija ħaġa raġunevoli illi il-parlamenti nazzjonali ikollhom eh, jikkooperaw mal-Parlament Ewropew meta l-inkjesta tkun qed issir fir-rigward ta' tħaddim ħażin jew applikazzjoni ħażina tal-liġi tal-Unjoni minn xi stat membru partikolari dan huwa wieħed eh, dinja waħda mill-mistoqsijiet li nistaqsu fl-artiklu 13 fejn qed nirregolaw il-kapaċità tal-Parlament Ewropew li jindaga fil-post Eh, nistaqsu mbagħad kif il-Kumitat tal-Parlament Ewropew eh, tmur eh, f'dan il-pajjiż biex tindaga in situ Eh, ovvjament, jekk ikun hemm qed isir inkjesta trid issir ispessjoni u jiena rrid ikun naf jekk intom taqblux li kull il-Parlament Ewropew li mur jindaga. Mbagħad fil-artiklu 14 fuq id-dokumenti ħaġa importanti oħra f'kumitat ta' inkjesta. Hawnhekk qed ngħidu li l-Kumitat tal-Parlament Ewropew jitlob l-pajis l-istat membru konċernat fejn ikun qed issir din l-investigazzjoni jew l-istati membri għax ikun hemm iktar minn wieħed għaliex ħafna drabi jkun hemm iktar minn stat membru wieħed li jkun qed jiġi indagat biex dawn joffru u jamlu disponibli dawn id-dokumenti. Umbat ikun hemm dejjem xi eh, konflitt mal-liġi nazzjonali li sabiex dawn id-dokumenti jkunu jistgħu jsiru disponibbli b'mod partikolari meta din l-informazzjoni tkun meqjusa konfidenzjali min-naħa ta' dawn l-istati membri konċernati. U nistgħu inkomplu mbagħad ngħaddu għal xieda il-Kumitat ta' inkjesta skont kif jiregola jgħid il il-Parlament eh, il-Komitat jista' jitlob eh, l persuni individwali jidru qoddim il-Komitat ta' inkjesta sabiex ikunu jistaw jixdu. Dana huwa l-artiklu 15 illi jgħid mod konkret u jobbliga lil dawn il-persuni li jiġu mitluba illi jidru qudiem il-Parlament Ewropew u speċifikament l-artiklu 15 jgħid illi il-Komitat ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew tgħaddi din it-talba lill awtorità nazzjonali kompetenti fl-istat membru fejn din il-persuna partikolari tkun tgħix u f'konformità mal-prinċipju ta' eh, kooperazzjoni lejali u dispożizzjonijiet legali rilevanti l-autorità nazzjonali titlob lil din il-persuna biex tider quddiem il-Komitat ta' inkjesta jiġifieri aħna qed nirrispettaw il- dritt illi l-autorità ta' dan il-pajjiż tkun dik illi titlob lil persuna eh, il-Kumitat ta' Inkjesta tal-Parlament Ewropew ikun irrid jisma. U eh, mbagħad hemm ukoll il-kapaċità li l-Kumitat ta' investigazzjoni titlob uffiċjali tal-Gvern tal-Istat membru ikkonċernat uffiċjali jew rappreżentanti ta' dan il-Gvern li il- kumitat toss iħoss illi rridu jidru biex jixdu u kollu jamlu dikjarazzjonijiet u d demu U għamnek toħroġ problema oħra simili għaliex din l-istedina jew din it-talba titissir ukoll permezz tal-gvern tal-pajjiż konċernat. Umbat hemm ukoll il-kapaċità koersitiva li l-kumitat ta' inkjesta għandu għandu l-possibilità li jagħmel pressjoni fuq il-persuni jew l-uffiċjali illi ikunu mitluba jiġu jidru dim il-Kumitat għalix jekk aħna ma jkollniex din il-kapaċità li nissanzjonaw, Ovvjament il-persuni illi jintalbu jidru dim il-Kumitat tagħna jista' ma jagħtux kasna tal imot illi bl-istess mod li l-Kumitati ta' inkjesta tal-Parlamenti Nazzjonali għandhom il-possibilità li jissanzjonaw jekk persuna ma tikkollaborax ma, ma, ma, ma tkunx trid tidher, aħna nħossu wkoll koll il-Parlament Ewropew ukoll irrid Eh, eh, jiddependi fuq il-liġi nazzjonali u il-parlament nazzjonali li japplika il-possibilità li jkollu u bħala parlament nazzjonali li jissanzjona jekk il-persuna tirrifjuta li tikkollabora mal-kumitat ta' inkjesta tal-parlament tagħna. Lex inkella ħadd se jagħti kasna dan ukoll juri illi eh, hemm bżonn ta' affas ta' kooperazzjoni mal-istati membri għaliex ikun xikun il-possibilitajiet li għandu l il-Parlament Nazzjonali biex jissanzjona il-persuni il li ma jikkoperawx, il-Parlament Ewropew jaċċettom aħna ma rridux il-li noħolqu s sistema ta' sanzjonijiet Ewropea. Le aħna m'għandniex dan id-dritt nafu li l-kompetenza ta' dan it-tip hija ta'kom tal-Parlamenti Nazzjonali. Imma jekk aħna rridu li fil-qafas ta' kollaborazzjoni il-Parlament Ewropew jista' jitlob l istat membri u ħafna stati membri eh, nistennew u nipretendu illi huma japplikaw is-sistemi tagħhom il-possibilitajiet li għandhom huma skont ir-regoli tagħhom u li japplikawhom anki fil-każ eh, illi il-Parlament Ewropew jitlob il-kollaborazzjoni tagħhom. Se nikkonkludi, Sinjura President, ġifieri essenzjalment aħna dak li rridu huwa li nisimaw l-opinjoni ta'kom. Għalli xaħna kemm il-darba nieħdu l-impressjoni li il- Kunsill li rappresenta 28 stat membru mhux tant il-Kummissjoni imma il-Kunsill għandu oġġezzjonijiet serji għal fatt illi il-Parlament Ewropew eh, jagħmel xi ħaġa bħal din u aħna ma nistgħux ma nistawx napprovaw jekk ma jkonniex l-approvazzjoni tal-Kunsilla li xi trattat tal-Lisbona jobbligana li liġi Ewropea ta' dan it-tip li tippermettilna nirregolaw dan il-kumitati ta' inkjesta mill-Parlament Ewropew dan irid ikun hemm bil minn qabel mal-Kummissjoni u mal-Kunsill. U l-Kunsill jgħidilna l-Istati membri mhumiex lesti illi jaċċettaw dawn il-setat illi intom qegħdin tagħtu lilkom infuskom eh, frabta ma' dawn il-kumitati ta' inkjesta. Issa bħalissa għaddejjin żewġ kumitati ta' inkjesta, wieħed fuq il-Panama Papers u l-oħra fuq l-emissjonijiet eh, u l-iskandlu tal-Volkswagen fejn probabilment kien hemm imġiba ħażina min-naħa tal-awtoritajiet jew Ewropej jew nazzjonali fil-kontroll tal-emissjonijiet tal-karozzi. tal emissjonijiet tal tal emissjonijiet tal karozzi dan huwa id-dibattitu li se jkollna hawnhekk illum aħna rridu nisimgħu minn għandkom issa l-opinjonijiet tagħkom. Grazzi. Thank you, uh, Ramon, uh, very much. Grazzi tassew, nixtieq ninformakom illi s-Sinjura Kummissarju Urgeva kella titla iżda għandna il-kollega fil-Kommissjoni responsabbli għal kwistjonijiet kostituzzjonali. Jekk kun tixtieq intervjeni direttur dejjem tista' tirreaġixxi. Irċivejt biss erba' talbiet għal-kelma. Ġifieri forsi m'hawnx daqshekk interess fuq livell nazzjonali. Din qatt ma tiġri fil-Parlament Nazzjonali eh, sa fejna fjena ma kellna situazzjoni fejn ma kienx hemm limitu ta' ħin issa kemm tistgħu titkellmu. Manna ftit kallima biss għalek eh, jistaw idumu kemm iridu iżda iżommu ma' suġġett. Nibdew bir-rappreżentant mill-Litwanja. Awdronix għaxuban insek joġbok. Senjura President, jina tlabt li nitkellem fuq il-sujġet ta' wara, jekk joġbok. Tajjeb, mela naddu għal Kazimierz Rabdowski, jek joġbok. Eżis kollegi, din il-kustjoni turi il-problemi kostituzzjonali u id-dilemmi istituzzjonali u koll bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Nixtieq intenni dak li jiena semmejt f'numru ta' dibattiti dwar dan ir-rapport tal-kollega tagħna. Dwar il-setat ta' inkjesta tal-Parlament Ewropew. kulħadd għandu jirrispetta il-setat tal-istituzzjonijiet u setat investigattivi tal-Parlament Ewropew għandhom jiġu limitati għal istituzzjonijiet Ewropej bħalma setat nazzjonali huma limitati għal setat eh, għal awtoritajiet nazzjonali. Da zgur li mhux qed ngħixu f'dinja ideali, jista' jkun hemm eh, raġuni għalfejn ikun hemm involviment fuq livell nazzjonali, imma il-separazzjoni eh, ta' setat għandha tiġi rispettata. Inkella dawn l-autoritajiet se jkunu meqjusa bħala autoritajiet ta' sanzjoni. Għalhekk il-Kunsill huwa xettiku dwar dawn il-proposti għax qed nimplikaw li l-Parlament Ewropew kollu ċertu kontroll fuq eh, ministri u persuni oħra li għandhom ruoli nazzjonali. Għalhekk jiena nixtieq nissuġġerixxi illi nillimitaw irwieħna minnaħa tal-Parlament Ewropew. Beg biss nistgħu nagħmlu progress iżda Interessanti li nisimgħu l-opinjonijiet ta' rappreżentanti tal parlament Nazzjonali biex nisimgħu ma l-opinjonijiet tagħhom. Naddu sa' rappresentant minn Spanja. Sì, <coughs> muchas gracias. Bueno, en principio para... Grazie ħafna, mela biex nibda nixtieq ngħid li jina naqsam l-anijiet tar-rapport naqbel maħħom jina naħseb li l-Parlamenti Nazzjonali jridu jikollaboraw mad dritt ta' investigazzjoni tal-Parlament Ewropew u jifokaw fuq eh, rendi kont aħjar u ikbar tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri. U dan rridu wassal għal tħaddim aħjar tal-ġestjoni tal-politiki Ewropej li huma dejjem aktar trasparenti b'dan il-mod jiffaċilitaw <clears throat> sabiex ikunu nistgħu ngħidu b'mod ċar li ma huma fil-fatt effettivi minn dawn il-politiki u li ma għandhom bżonn jinbidlu. Kif ukoll biex eh, niċċaraw u nagħmluha ċara li li ma qegħdin isiru tajjeb. Jekk irridu aktar Ewropa, aktar Unjoni Fiskali, aktar Unjoni eh, Monetarja, aktar sforz biex eh, niċċaraw kollox, biex kollox ikun komuni. Irridu ħarsu lej dak li hemm komuni fl-istrumenti neċessarji sabiex eh, nikkonkludju. Anka jekk hemm bżonn ta' rispeċċar għal kompetenzi ta' eh, ta' dak li huwa komuni u tal-parlamenti differenti. U ċar li f'suġġetti bħal dan ikun hemm speċ ta' overlap bejn ħaġa u oħra u jina naqbel li għanna nħarsu dawn id-differenzi u inneħu eh, l-imblukkar li hemm billi naħdmu fl-imkien mal-istati membri billi norganizzaw anka laqat bħal din fejn kulħadd jista' iwassal l-idea tiegħu fuq is-suġġett imma rridu napoġġaw sabiex naħdmu biex nimxu f'din id-direzzjoni. Għaliex huwa mod kif nistgħu nsaħħu dak li huwa komuni għalina. Għax għalija din hija xi ħaġa importanti ħafna. Grazzi, grazzi ħafna. Anybody... Grazzi minix nara iktar membri mill-Parlament li jixtiequ jitkellmu fuq dan is-suġġett. Għalhekk hawnhekk għanna bżon il-konsens tal kunsill u tal-Kommissjoni. Il-Kommissjoni huwa msieħeb importanti ħafna dan il-proċess għalhekk nagħti il-mikrofonu lill-kollega mill-Kummissjoni. Jiena ma nixtieqx eh, eh, naħlilkom il-ħin għax dan huwa skambju ta' bejn il-parlamenti differenti, iżda xaqt ukoll nikkontribwixxi. Dwar dan id-dritt ta' inkjesta hawnhekk għandna l-opportunità illi namlu progress. Dan huwa regolament illi irnexxilu jwassal għal numru ta' inkjesti. U rajna wkoll x'inhuma l-affarijiet fejn sejrin tajjeb u l-affarijiet oħra li mhux sejrin daqshekk tajjeb fosthom l-aċċess għad-dokumenti pereżempju. Forsi rridu nimmodernizzaw ftit il-prassi. Għalhekk hawnhekk hawn opportunità illi dan ir-regolament jiġi modernizzat. U meta jkun hemm modernizzat tar-regolament, hemm numru ta' affarijiet li jridu jsiru. L-ewwel, id-dialogu dak li qed jiġri llum u dan hu din hija xi ħaġa utli ħafna Anke jekk forsi l-qoddim ikolkom l-opportunità li tadduna l-kommenti tagħkom tkun ideja tajba lix eh, aħna jkollna nkunu nafu x'qed jiġri u kif l-awtoritajiet jistgħu jaħdmu flimkien ħalli mhux l qoddim anke dawn l-inkjesti. Kellna diskussjonijiet ukoll mal-Presidenza Slovakka biex naraw x'nistgħu nitalmu kellna żewġ eh, komitati ta' inkjesta li huma attivi bħalissa fostom Għet eh, minnhom se joħroġ rapport dal u l-Kumitat tal ma ser joħroġ biħor fil bidu tal-2017. Tajjeb għalhekk li jkun hemm imbagħad evalwazzjoni, meta jkun hemm proposta regolament, irid ikun hemm evalwazzjoni. Minna ħatana u għacċar li aħna nilqaw din ir-reviżjoni li jibbata ta' fuq dawn l-elementi. Xtaqt nitkellem u kol dwar il-Parlamenti Nazzjonali u l-kollaborazzjoni li għaddejjin biha bħalissa f'rigward l-Unjoni, l-State of the Union u kol. U għanna kważi l-involviment tal-kmamar kollha biex inwasslu dan il-messaġġ tal-Istat tal istat tal unjoni Din il-Kummissjoni aħna kellna 500 żjara uffiċjali u informali fil-Parlament Nazzjonali mill-bidu tal-mandat tagħna mux biss fi skont responsabiltajiet l għandi taħt sekretar ġenerali, ah, imma apparti minn hekk aħna natu pala kummissjoni importanza l kollaborazzjoni mal parlamenti nazzjonali u għalhekk tajjeb li aħna nkunu nafu l-opinjoni tagħkom. Grazzi tassew, qabel ma il-mikrofonu l-mikrofonu lura lill-rapporter Ramon nixtieq ngħid ħaġa waħda li nittama li jirnexxilkom tifmu u li taraw b'mod pożittiv. F'dan il-fajl m'hemmx l-rwol dirett tal-Parlament Ewropew għax din hija xi ħaġa li taqa' bejn it-tliet istituzzjonijiet. fil każ tal-liġijiet elettorali ħaġa oħra hawnhekk għandna l-involviment tal istituzzjonijiet għax il-Parlament irid ikollu kunsens tal-Kunsill u l konsilju irid jivvota permezz ta' maġġoranza kwalifikata u anke l-approvazzjoni tal-Kummissjoni. Forsi f'dawn l-aħħar sentejn fuq dan id-dossier fil-Parlament Nazzjonali forsi ħdimtu fuq il-pożizzjoni tagħkom imma aħna hawnhekk għandna interess komuni mal-Parlament Nazzjonali biex niksbu riżultati għal affarijiet li huma importanti għaċ-ċittadini illi ifittxu li jkun hemm trattament ġust u li iduru lejn l-gvernijiet u l-istituzzjonijiet Ewropej biex jindirizzaw kwistjonijiet li huma l-iktar importanti għalihom. Aktar kmini semmejt l-eżempji tal-komitati li qed jaħdmu għal tassazzjoni ġusta, semmejna u koll il-Kumitat tal-Panama Papers. Naħseb li Iva unek għanna għaw rwol politiku għal dawk li huma interessati li jappoġġaw din it-tip it ta' evoluzzjoni Ewropea tal-irwol tal-Parlament Ewropew biex jikseb riżultati fuq l-affarijiet l-iktar importanti. Nat il-mikrofonu l-ura l-Ramon, ma nafxek ixtiq xizit xaħġa. Tajjeb, grazzi ħafna, nishtiq najt grazzi għall-opinjoni ta'kom, il-kommenti ta'kom, anke jek forsi ma kienux ħafna. Jina xtaqt bis najt tlet affarijiet li jina jidir li l-jum importanti. L-ewel ħaġa nishtiq intenni u nerġa najdilkom li it-trattat ta' Lisbona miex kombinazzjoni li ta' l-Parlament Ewropew il-possibilta li regolaw dan id-dritt għaliex e, eh, fid-daw ta' natura ta' sovranità e, li jirrappreżenta l-Parlament Ewropew għaliex intom tafu li aħna jaħtruna fl-istess ħin, e, fl-istess ġurnata madwar l-Ewropa kollha, jiġifieri hemm ċertu leġittimazzjoni politika U din il-kapacità li għandu il-Parlament Ewropew biex jirrappreżenta l-ċittadini Ewropej, din tintrabat propju mad-dritt ta' investigazzjoni bħal ma jagħmlu l-parlamenti kollha madwar id-dinja u mhix eh, kombinazzjoni li trattat tal Lisbona ta' propju lil Parlament Ewropew id-dritt li eh, jiddeċidi fuq ir-regolamenti tiegħu. Dan l-ewwel punt. It-tieni punt. Aħna ma nemnux maħnix edin eh, noħolqu xi liġi ġdida li tikser xi dritt ta' xi stat membru laqgħa xejn aħna qegħdin eh, noħolqu dritt liġi penali u m'aħniex tgħin daqsik bogħod għax is-sistema penali hija nazzjonali aħna ma Aħna qegħdin ngħidu sempliċiment li meta l-investigazzjoni tiegħi ħatasal fil-pajjiż tiegħek, is-sistema parlamentari jew penali tiegħek ħattiġi applikata għal persuni jew xhieda jew inkella il-funzjonarji li aħna insejħu. U biex nala, sabiex intom ikolkom idea ċara ta' dak li aħna nippretendu xi xifti ċurilu, fl-Europa kien hemm skandlu kbir il-iskandu tal-Lux Leaks. Stati jew kella numru ta' stati, numru ta' stati, forsi ħafna stati, iva, nista' naqbel, jamlu politika fiskali li nistaw insejħula zleali mal-ġirin. Ta' mertejim mal-intraprizi sabiex e, waqfu il-ferat il tagħhom fil-pajis tagħhom u dan mod leali għal pajjiżi oħra. Issa saqsikom, intom taħsbu li ħaġa mhix raġonevoli li l-Parlament eh, Ewropew jinvestiga xaġa bħal din? Issa wek, issa ħasemmi puntiħor ta' informazzjoni. Eh, aħna għamilni għaw kol bil-Panama Papers mishin fl-istess direzzjoni. Ejja nimmaġinaw li konna politika tal-Unjoni Ewropea fl-agrikoltura li fl-applikazzjoni tal-istati membri differenti twassal għal frodi. Il-Parlament Ewropew għandu dritt li investiga jekk l-applikazzjoni ta' politika tal-agrikoltura, il lotijiet u hekk qed ikun hemm frodi, għandna dritt li ninvestigaw jew le? Għandna dritt m'hemm l-ebda dubju ta' dan. L-unika kwistjoni prezenta ruħa hija sempliċement li ma huma is-setat. Issa jien hemmhekk naqbel iva rridu nistabilixxu x'inhuma mal-Kummissjoni u mal-Kunsill. mal u mal mal kummissjoni u mal kunsill Għaliex, per eżempju, dwar jekk id-dokumenti li qegħdin nitolbu jekk huma eh, sigriti, konfidenzjali, hemmhekk għandhom bżonn jiġu imħarsa kif suppost, jew anka jekk ikollok xut li jitlob li l-istqarrija tiegħu tkun in kamera, ġifieri sigrita, bil eh, maluqa, dan id-dritt irid jiġi rikonoxxut. U dawn huma kollha affarijiet li rridu nirregolawhom. Imma nitlobkom jiena ma naħsibx li hemm xi dubju li il-Parlament Ewropew għandu jkollu liġi li tirregola is-setat tal-Parlament Ewropew li jinvestiga il-ksur tad dritt tal-liġi Ewropea iksir fej jisir għaliex ċittadinanza ċittadini jridu jkunu jafu jekk il-Parlament Ewropew x'ħaj wieġeb għal skandlu bħalma semmejt qabel. U ċittadini jridu jkunu jafu wkoll jekk il-Kummissjoni Ewropea l-Parlament Ewropew x'ħaj jistabilixxi risposta għal allarm bħal dan sabiex jiġu korretti l-effetti ċari ta' imġiba li jew hija żlejali jew inkella li tikser ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. Dak li qed wassalna hawnhekk u jiena għalhekk nixtieq nirringrazzjakom għall kollaborazzjoni tagħkom. Grazzi. Thank you very much. So if uh, the Grazzi tassew mela jekk mawn ħadd iktar li xej jikkommenta dwar dan il-punt mela nixtieq nagħla dan il-punt tal-aġenda u ngħaddu għat-tieni parti ta' sessjoni tagħna ta' dolodu fejn ser niddiskutu ir-reviżjoni tal-liġi elettorali Ewropea. Ser nagħmel introduzzjoni peress li jiena waħda mir-rapporters. Imbagħad għandna r rapporter Jo Leinen mill-Ġermanja wkoll li huwa eh, mill-Partit Soċjalisti nixtieq infakkarkom li diġa hemm xi kollegi wkoll li talbu l-mikrofon għal dan il-punt, imma waqt li se nkun qed nagħmel l-introduzzjoni tiegħi tistgħu wkoll tressqu il-xewqa tagħkom biex titkellmu. Jekk joġobkom għaddulna il-formula. Bħal kwistjoni ta' dritta inkjesta il- liġi elettorali Ewropea hija proċedura leġislattiva speċjali ħafna u hija waħda mill-ftit li jistgħu jiġu eh, mibdija mill-Parlament. Il-Parlament kif tafu huwa limitat ħafna f'dak l-għandu xaqsam madrid ta' inizjattiva fil-leġislazzjoni. Skont artiklu 223.1 ta' trattat dwar il-funzjonament l-Unjoni Ewropea, fil-kas tal-liġi elettorali, il-Parlament jista' ifassal il-proposta li jimbat li fil-fatta minna u ivvotajna fuq din il-proposta fil-plenarja fejn neħtieġu maġġoranza sempliċi li rnexxilna nikzbu, imbagħad dan din il-proposta tgħaddi għand il-Kunsill. Imbagħad issir proposta tal-Kunsill li fuqha irrid ikollna il-maġġoranza assoluta tal-membri. Jiġifieri għandna sfida ikbar fl-ħadd tal-proċedura fil-Parlament. fil parlament Din il-proposta aħna insejħula ratifikazzjoni imma dan jiddependi mill-kriterji kostituzzjonali fl-istati membri. Il-proċedura lek hija waħda ikkomplikata u teħtieġ ħafna iktar kooperazzjoni fost l-istituzzjonijiet Ewropej għaliex matul il-proċess hija involuta wkoll il-Kummissjoni Ewropea fejn ikollha anke id-dritt illi tikkummenta Aħna bħala parlament u skont dan l-artiklu li jiena semmejt Skont dan l-artiklu kellna żewġ possibiltajiet skont dan it-trattat stajna inħejju din il-proposta skont il-proċedura uniformi, jiġifieri nadottaw proċedura uniformi għal elezzjonijiet Ewropej brispet lejn it-tradizzjonijiet nazzjonali jew inkella nimxu ma' ċertu prinċipji bażiċi iżda li jippermettu ċertu flessibilta skont il-partikolaritajiet ta' dak l-istat membru. Ġifri kunem ħafna eh, flessibilta l-istati membri. Aħna għazilna alternativa iktar flessibli fejn eh, qed inħallu li jkun hemm ċertu konsens fuq livell nazzjonali, iżda inħossu li dan mhux qed jiġi apprezzat biżejjed fl-istati membri. Minkejja l-fatt li aħna għażilna din il-proċedura. Apparti minn hekk aħna ddeċidejna li nkunu naħdmu brod pragmatiku u l-proposti tagħna nillimitawhom għal soluzzjonijiet li jippermettuna li naġġornaw dak li diġa' jeżisti, jiġifieri l-att tal-1976 dwar l-elezzjonijiet Ewropej. Safrattant id-daqs tal-Unjoni qed jinbidel. Anke l-isfidi li għandna qudiemna qed jinbidlu. Anke ir-rabta ta' bejn istazzjonijiet Ewropej u ċittadini. Għalhekk irridu illi nadottaw nadattaw dan il-qafas legali. Dan huwa importanti ħafna illum il-ġurnata l-Kummissarju wkoll semmiet illi l-Ewropa qed tinbidel għalhekk l-Unjoni Ewropea wkoll trid tinbidel biex ikollna eh, relazzjoni aħjar ta' bejn il-Parlamenti Ewropew l Ewropej u ċittadini. L-approċċ tagħna għalhekk ħalla ħafna flessibilità dwar kif jiġu organizzati l-elezzjonijiet mill-istati membri. Iżda aħna xtaqna nżommu ma' ċertu prinċipji bażiċi. U lan kien illi għall-elezzjonijiet tal-2019 namlu dak kollu li nistaw biex nżidu it-turnout, nżidu l-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet u nixtiequ illi din l-isfida ta' deficit demokratiku noħduha bis-serjetà. Għalhekk aħna suġġerejna numru ta' proposti konkreti uħut minkom qabli istuwa koll kif kien qed jgħid l-ambaxxatur Javorċik il-Presidenza Slovakka ħadet din il-proposta bis-serjetà u bdejna naħdmu mal-Presidenza Bdejna mal-Lussemburgu imbagħad mal-Presidenza Olandiża u issa mal-Presidenza Slovakka fejn rajna li qed jittieħdu ħafna impenji u bdejna ma l-ewwel ġurnata l-ewwel ċerta ta' Lulju naħdmu mal-Presidenza. Saru bosta laqat fiħdan il-gruppi ta' ħidma u l ambasġatur semma u koll li għada l-korper ġifiri l-ewwel livell politiku ser ikun qed jindirizza din il-proposta. Għalhekk aħna nittamaw illi matul il-Presidenza Maltija dan id-dossier il jiġi finalizzat. Uħut minnkom jafu illi l-approvazzjoni fuq livell nazjonali ser jieħu iż-żmien u għalhekk biex tidħol fis-seħ din il-liġi l-ġdida u biex tidħol fis-seħ fil-waqt għall elezzjonijiet Ewropej din hija xi ħaġa illi hija importanti ħafna. Qabel ma nagħti l-mikrofonu lil Jolainen biex tkellem dwar dettalji, nixtieq nsemmi ħaġa oħra. Il-fatt illi din il-proposta aħna iddiskutejnija mal-mexxejja tal-gruppi politiċi fuq livell Ewropew ma' segretarja ġenerali wkoll tal-partiti fejn irċevejna appoċ politiku għal waħda mill-kustjonijiet ġifiri biex il-partiti ikunu iktar vizibli fl-elezzjonijiet. Et nisuġġerixxu li jkun hemm ismijiet u anke logos fuq il-vot biex ċittadini kollom dritt li jkunu jafu ma li ma grupp politiku ikunu affiljati dawk il-membri fil-Parlament Ewropew. Għalhekk kellna mm, il-kommenti li wasluna mill ma' persuni politiċi li għandhom xaqsmu ma' kif jiffunġana parlament Ewropew. Nistiden issa li l-Joe Linen biex anka jagħmel il-parti tiegħu. Grazzi tassew il-kulħadd. Kifat jiena naħseb naħseb li dan huwa l-aħjar lok fejn nistgħu niddiskutu r-riforma l-elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali għandhom responsabilta konġunta biex jiżguraw illi ċ-ċittadini jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Aħna nixtiequ li dan ikun ta' suċċess, irridu li jkollna Irrid konna elezzjonijiet serji. Għaliex l-rwol tal-Parlament Ewropew huwa importanti ħafna aħna għanna l-rwol leġislattiv għal leġislazzjonijiet li japplika 500 miljon ruħ. Il-Parlament Nazzjonali rridu jizguraw illi l-elezzjonijiet Ewropej eh, jiġu regolati għax hemm ħafna nuqqasijiet u s-Sinjura Hubner qalet li qegħdin naħdmu għabbażi tal-liġi elettorali tal-1976, iġifiri 40 sena ilu. Dan din il-liġi ġiet adottata 40 sena ilu u ma saru l-ebda żviluppi minn dakinhar l-elezzjonijiet Ewropej da żgur illi għandhom ċertu problemi. Iżda, se jkun hemm min ikun xettiku. U mhux kwistjoni biss ta' proċedura, imma se nħarsu lejn id-dettalji tal-proċeduri Ewropej tal-elezzjoni. Kellna dibattiti twal u ressaqna wkoll proposti li kien fihom 16 il parti. Aħna konxi tal-fatt illi mhux kollox jista' jiġi solvut f'dan ir-round għaliex naħtieġu unanimità fost 28 stat membru fil-Kunsill. Unanimità ħafna drabi tfisser illi nażlu id-denominatur komuni. Ma naħsibx li din hija l-ewwel darba illi qed niddiskutu l-importanza tal elezzjonijiet Ewropej Forsi dan il-ftejm li sar nilħu issa ser jirna li jikseb aktar progress. Tajjeb għalhekk li l-affarijiet jittieħdu bis-serjetà. irridu inkunu kapaċi niffinalizzaw dan sal-aħħar tas-sena biex inkunu stabilixxejna l-affarijiet għall-elezzjonijiet ta' l-2019 dal-waqt l-2017 u fl-2018 kun diġa bdejna nipreparaw għall-elezzjonijiet. Għalhekk jiena grat ħafna għall impen li qed jittieħed mill-Presidenza Slovakka li sabu xinuwa il-fattur komuni. Aħna għazilna tlet kategoriji ta' miżuri li fuqhom irid isir titjib. Fostom trasparenza. Trasparenza fil tħajjiet għall elezzjoni Hemm ħafna diskrepanzi hawnhekk fir-Renju Unit il-kandidati jintazlu sena qabel fil-Ġermanja 6 xhur sa 9 xhur qabel. Meta l-kandidat ikun jaf li huwa tassew kandidat u jkun jista' jibda l kampanja tiegħu f'ħafna stati membri il-kostitwenzi huma ikbar minn dawk tal-elezzjonijiet nazzjonali u hemm min ikun jaf l-aħħar minuta qabel elezzjonijiet li huwa kandidat. Għalhekk irid ikollna standards bażiċi għall-lista tal-kandidati għall reġistru elettorali u l-bqija. Irridu namlu progress fuq dawn l-standards. Is-Sinjura Hubner semmiet ukoll li hawnhekk qed nitkellmu dwar elezzjonijiet Ewropej. Imma aħna tassew għanna elezzjoni Ewropea li aħna għanna 28 kampanja differenti, 28 leġizlazzjoni, 28 lista differenti ta' kandidati ta' kandidati. Ħafna drabi l-Ewropa laqas biss tissemma. Dawn l-elezzjonijiet għandhom isiru iktar viżibbli għaliex anke per eżempju li ma partit ikunu affiljati miegħu ikollhom is-simbolu tal-partit fuq il-karta tal-vot fejn isimhom il-kandidati anke fuq ir-reklami li jsiru pereżempju fuq it-televiżjoni għandu jkun hemm il-logo għandu jkun hemm logo wkoll tal-Unjoni fil bħala parti mill-kampanja. 95% tal-membri fil-Parlament Ewropew huma affiljati ma' partit. U għalhekk tajjeb li jkun hemm din ir-rabta. Il-proposta tagħna kienet li jkollna lista Ewropea. Din tkun xi ħaġa eċċellenti imma hawnhekk qed nibnu kastelli fl-arja. Biex nikkonkludi din il-preżentazzjoni, hemm ukoll il-kwistjoni tal-ugwaljanza tal-voti. Kien hemm żewġ proposti. L-ewwel ir-rappreżentazzjoni tan-nisa u l-irġiel. Fit-trattati għanna il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni fost il-ġeneri. U f'posta stati membri hemm proċeduri ta' kif dan jista' jiġi implementat fir-rigward tal-elezzjonijiet. Imbagħad l-ugwaljanza tal-vot. Aħna mnek responsabli għal 500 ċittadin għal 700 membru. fil-elezzjonijiet nazzjonali hemm bżonn ta' inqas voti biex kun tista' ssir kandidat. l-ammont ta' voti jiddependi mill-popolazzjoni ovvjament. Aħna irridu li jkun hemm iktar ugwaljanza billi nistabilixxu threshold minimu fl-istati membri kollha. Ħan jaqaf hawnhekk l-elementi l-oħra tistgħu sibuhom ukoll fid-dokument. U nieħdu gost jekk il-Presidenza Slovakka jirnexxila tmexxi l qudiem dan id-dossier fuq il-livell politiku u mhux biss fi gruppi ta' ħidma. U fil-Parlamenti Nazzjonali intom tridu taraw li jkun hemm l-implementazzjoni ta' dan kollu biex tgħinuna niksbu suċċess. Grazzi tal-appoġġ tagħkom. Thank you. I have received seven requests for, uh, for flow. Mela, irċevejt seba talbi tal-kelma. Dan ifisser li nistaw natu lil kull wieħed ħames minuti jekk tixtiequ jew anka iżjed jekk tridu. Jiġifieri m'għandniex għalfejn nagħmlu restrizzjoni ta' ħin, mela. Is-sur Awdronjus Awġubalis huwa l-ewwel kelliem. Grazzi ħafna kollegi l ewwel bżonn li nistaqsu. Għalfej, għanna bżonn din ir-reviżjoni tal-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea. Hemm xi ħaġa ħażina bil-proċess demokratiku fl-istati membri individwali? Jiena qatt ma smajt b'dawn it-tip ta' problemi, imma nisimgħu ħafna argumenti raġonevoli fuq id-distanza mir-realtà ta' kif l-istituzzjonijiet jarawha. Għalhekk hemm bżonn li nibdew minn evalwazzjoni kritika tas-sitwazzjoni. Nishtiq nfakkarkom il-motto tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri għaqda fid-diversità. Li tipprova tpoġġi ehm, uniformità elettorali Eh, fuq l-istati membri kollha tmur kontra d-diversità, kontra il-tradizzjonijiet u l-proċessi u l-kultura tal-istati membri, jiena naħseb ukoll din l-uniformità tista' twassal għal eliminazzjoni eh, bil-mod il-mod ta' dawn il-partiti iżar mill-rappreżentazzjoni tal-Parlament Ewropew. Din jista' tista' perikola il-partiti politiċi minn pajjiżi iżar tal-Unjoni Ewropea Aħna verament irridu naddu għal dominazzjoni ta' żewġ jew tlet familji politiċi u ma nirrappreżentawx id-diversità ta' idejat li hija il qalba fundamentali tal-proċess politiku Ewropew. Iġbi għaw nuqqas demokratiku hemm distak bejn il-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropew din hija ħaġa meħtieġa, imma mhux b'tali mod li qed tkompli tnaqqas is-seta tal-istati u ma tirrispettax id-differenzi li jeżistu bejn l-istati membri. Deċiżjonijiet artifiċjali ħajispiċċaw biex biss eh, jistimulaw mewġa ġdida ta' protesti fuq livell kemm nazzjonali kif ukoll Ewropew Għalhekk ma jista' jkun hemm l-ebda dibattitu fuq ir-riformi tal-Liġi Ewropea Elettorali e, fuq l-ola livelli ta' rappresentazzjoni tal-Istati membri, jekk ma nisimawx u naċċettaw ir-rida ta' ċittadini. U Sinjora President, f'April, il-Kumitat tal-Affarijiet Ewropew tagħna wara konsultazzjonijiet ma' kumitati oħra rilevanti u fazzjonijiet politiċi oħra li huma rappreżentati fil-parlament tagħna u mal gvern eh, kien hemm opinjoni politika fuq ir-reviżjoni proposta tal-politika ta' elettorali. Palma tafu eh, l-opinjonijiet kienu negattivi u mhux biss ta' kawtela. Grazzi ħafna. Issa s-sur ħolek mill-Ungerija. L-ewwel net nixtieq nagħmel kumment politiku biex nibda. Jiena naqbel mas-sur Leinen li qal li hemm wis persuni li parteċipaw fil-elezzjonijiet Ewropej imma aħna naħsbu illi hija l-liġi Ewropea illi miex, da ma naħsbux li u dovu tal-liġi elettorali Ewropea, imma għal fatt li ċittadini Ewropej ma jridux jivvotaw ma tantx għandhom fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej. Għanna naħsbu li l-modernizzar tal-liġi elettorali xorta waħda mis-sess solvi din il-problema dana kollu aħna naħsbu li ħaġa forsi tajba li nirrevedu eventwalment nistaw ukoll nimmodernizzaw il-liġi elettorali imma għandna wkoll problema ta' prinċipju aħna rridu nirregolamenta b'mod obbligatorju id-dispożizzjoni tal-istati membri kieku dawn kieku biss rakkomandazzjonijiet skonna nistaw naqblu 100%. Aħna ma naħsbux illi l-istati membri jistaw eh, japplikaw dawn il-dispozizjonijiet ikun aħjar illi dan isir fuq livell Ewropew issa. Ilyen szabály, illetve kifejezetten eh, ta' Aħna fil-Ungerija għanna deġa regoli simili u nistaw nappoġġaw il-proposti f'dak li rigwarda il-ċittadin li f'pajjiżi terzi sabiex dawn ukoll jistgħu jivvotaw waqt l-elezzjonijiet Ewropej Mbagħad fuq il-proposti bħal per eżempju l-użu tal-emblema tal-gruppi politiċi Ewropej, aħna na, nistaw naqblu jekk din ma ssir xi ħaġa obbligatorja ma tibqa' biss rakkomandazzjoni. Jekk nistaw naħdmu hekk nistaw napoġġaw il-proposta grazzi. Thank you very much indeed. I would like now to give the Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi l-kelma lill parlament Ewropew is signura Diane Jengs. Grazzi ħafna, Signor President, grazie sur lajna għal kommenti tijak dal-ħodu, forsi ta' sorpriza li kumman bħala membru tal-Renju Unit, eh, forsi sorpriza li nishtiq ni kommenta għalix et eh, nittamaw li aħna maħniex ħankun involuti fl-elezzjonijiet Ewropej fl-2019 ma manna lebda garanzija għalek, xerta wahda għandi xie punti nishtiq nressa. Sur lajna ninti fil-rapport tijak fil-paġna 2 taqsima 6 fil-dokument li tajtuna, Inti għamilt proposti interessanti u jiena nixtieq nenfasizza xi punti li naħseb li huma rilevanti mhux biss għar-Renju Unit imma wkoll għal stati membri oħra u ta' min jaħseb fuqhom. L-ewwel ħaġa nixtieq insemmi hija li inti qed tissuġġerixxi li tintroduċi skadenza komuni ta' tmien ġimgħat qabel l-elezzjonijiet eh, fuq l-iskambju tad data u r-reġistrazzjoni. Issa, ir-Renju Unit, biex nieħdu eżempju, jivverifika il-reġistru elettorali fil-ħarifa ta' sena ta' qabel u dan jippermetti li il-proċess ta' kwalità tajba ħafna jisir għal ġabra il-collation u l-verifika tal-informazzjoni mhux ħaġa unika għalhekk li tipprova tissuġġerixxi din it-timeline li suġġerejt inti eh, nixtieqek nixtieq ngħid li forsi mhuwiex bizzejiet u għandna bżonn nerġgħu neżaminaw dan abbaża biex nikkonsidraw mhux biss il-pożizzjoni tar-Renju Unit imma wkoll pajjiżi oħra u nassiguraw li l-iskambju tad-dejta li fil fatti konna jindirizza l-potenzjal għal eh, reġistrazzjoni fraudolenti. Jiena qed nifhem li eh, l ambasċati fil-pajjiżi l-oħra ħafna drabi jintużaw għal reġistrazzjoni tal-votazzjonijiet u anke l votazzjonijiet infushom u din ħadmet. Għalhekk jekk din hija xi ħaġa minn parti minn proċess li diġà qed jaħdem sew. Għalfej ħanbidluh, għalfej armuħ. Issa t-tieni punt u hija din il-kwistjoni fuq l dritt li tintroduċi eh, id-dritt ta' votazzjoni għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea li jgħixu barra mill-Unjoni Ewropea. U naħseb il-mistoqsija tiegħi reali hawnhekk hija il-kwistjoni ta' ċittadinanza doppja ġiet mitqisa biżejjed Issa, qafa speċifiku ta' ħin eh, dwar residenza, din hija xi ħaġa li trid tiġi kkunsidrata u din hija xi ħaġa li konna qajjimniha wkoll fir-referendum riċenti tagħna fejn din ir-regola ta' 15-il sena fissret li kull min qed jgħix barra mir-Renju Unit fil-fatt ma setax jipparteċipa fir-referendum. U jena naħseb li kien approċ tajjeb, għalhekk jiena nemmen li jekk ma jimpurtax hemm bżonn li jinqisu xi forma ta' għafas ehm, ta' skadenza għaliex hemm individwi hemmhekk li jagħmlu għasla li jridu jgħixu f'pajjiż ieħor jikontribwixxu għal dik l-ekonomija, jikontribwixxu għal l-istil ta' ħajja hemmhekk u għalhekk għalfej għandhom ikollhom impatt fuq dak li qed jiġri fl-Unjoni Ewropea jew Stati Membri. It-tielet aspett m'għandux x'jaqsam mal-lista imma jinsab fil-paragrafu ta' wara l-lista. U din għandha x'taqsam mal-kwistjoni tal-armonizzazzjoni ta' eta minima ta' votanti l-età ta' 16 sena. Issa fl-opinjoni tiegħi u dit qajmet ukoll fir-referendum tar renju Unit, il-votazzjoni dan huwa dritt importanti ħafna u obbligu u jiena naqbel 100% fuq dan imma nixtieq inqajjem il-punt li jekk iż-żgħażagħ ma jifmux in-natura tal-politika, tal-politika, ma jifmux il-kwistjonijiet li qegħdin jiffaċċaw, emmek tibda tħarba dak id-dritt u l-obbligu għal dik li hija l-kwalità tal-kontribuzzjoni li kun qegħdin jagħmlu. Nixtieq nagħlaq bil-inqajjem żewġ punti li ma rajtx fir-rapport. Jiena konxa tal-fatt li hemm proposta Eh, ovvjament suġġetta għal eh, fatt li l-Renju Unit jitlaq qabel eh, l-elezzjonijiet tal-2019 li konna 73 siġġu ġdid għal partiti supranazzjonali ġifiri tista' tajdinna u jekk xtaħseb fuq dan fid-dawl ta' dawn il-kummenti. U l-aħħar punt huwa dan l-aspett tar referenda nazzjonali Aħna smajna minn is-Sinjura Hams, il-kap tal-President tal-Partit eh, tal hodor italbet li dan jiġi eliminat, smajna l-istess ħaġa minn Sur Juncker fl-aħħar ġranet, jena nħos li jekk kunu qegħdin nitkellmu fuq l-elezzjonijiet, kan nitkelmu fuq il-votazzjonijiet, hemm bżonn li nindirizzaw din il-kwistjoni ta' referenda. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Anna Maria Surressa. Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Jiena sentejn ilu tħalt fl-Europa bħala immigranta u jiena illum eh, deputata fil-Katalunja. Għaliex il-partit tiegħi fil-Katalunja xtaqet tagħti viżibilità lil 20% tal-popolazzjoni li huma immigranti li qegħdin jgħixu llum il-ġurnata fil-Katalunja aħna wasalna għal konvivenza ġifiri nejxu fl-imkien tajjeb fil-territorju tagħna u dan jingħaqad eh, ma' eh, li nejxu fl-imkien għal paċi u nirrispettaw differenzi aħna ma nħossux li l-sfidi u l-assimilazzjoni tal-nies għal kulturi oħra tista' tkun eh, soluzzjoni li hemm bżonn li nagħmlu għal nejxu fl-imkien u nirrispettaw il-xurxin għalhekk fl-Europa hemm bżonn li jkun hemm id-dritt tal-vot għall-immigranti wkoll għaliex il-vot irid ikun marbut maċ-ċittadinanza tal-persuna u mhux biss man-nazzjonalità. U f'din id-dinja globalizzata, u f'din l-Ewropa l-ġdida, naħseb li eh, hemm bżonn nispeċifikaw dan il-punt. U t-tieni ħaġa li x'dan ikun mod kif nistgħu nillimitaw mhux ħażin l-argumenti razzisti u xenofobi li jidru u li ikunu edin eh, waħlu mod ħażin eh, din is-sezzjoni ta' ċittadini sempliċiment għaliex huma ma jistawx jesprimu ruhom fl-urni tal-votazzjoni u ma jistawx jesprimu l-opinjoni tagħhom. Aħna sfortunatament rajna dak li ġara fl-Istati Uniti b'din tip ta' eh, diskors. Aħna nħossu l-Unjoni Ewropea trid tkun fuq quddiem u taddi mill-klim għal fatti konkreti fuq dawn is-suġġetti ta' drittijiet tal-niedem, eh, razzismu, ksenofobija. Aħna naħsbu li dritt tal-vot jista' jgħin mod kbir sabiex din il-prassi sir realtà. Kif ukoll irridu nkunu nistgħu nipparteċipaw b'mod pożittiv u demokratiku l ċittadini kollha għaliex aħna wkoll parti minn din l-Unjoni Ewropea ġdida. Aħna nixtiequ nipparteċipaw sabiex nibnu ġejjieni aħjar bejn it l alkohol Grazzi. Muchas gracias, signora Surra. Filip eh, Mau. Grazie ħafna, signora Surra. Issa Filip Mawi. Grazie, signora President. Jena Belġan. Eh, per se tkellem bi-Franċiż forsi tistgħu eh, tasbu li jiena Franċiż fuq il-test li qed proposta dawn huma dispożizzjonijiet li eh, eh, għandhom x'jaqsmu mal-prassi eh, tajbin demokratiċi. Naħseb illi m'għandux ikun hemm ostakoli għal dawn il-proposti pal pereżempju l-ugwaljanza fil-kampanja, il-trasparenza, il-problema tal-bilanċ bejn is-sessi, affarijiet li jridu jkunu rispettati u fil-fema tiegħi m'għandhomx joħolqu problemi. Naħseb li huwa importanti u kif qalet kif qal Joe Linen dawk kollha li jitilgħu huma parti mill-partiti Ewropej ikunu eletti u jirrappreżentaw iva ċittadini ma skont regoli illi kunu komuni. Ġifiri, dawn huma eh, dawk huma limiti illi jiddeterminaw min jitlaw minn ma jitlax u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm konsultazzjoni wiesa ħafna meta wieħed jista' jkun elett x'persentaġġ hemm bżonn eċetera eċetera naħseb dak kollu huwa importanti. Fu il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet il-pajjiż tiegħi għadu eċċezzjoni għaliex aħna il-vot huwa obbligatorju ġifiri il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet ma tantx toħloq problemi f'pajjiżna milli fil-pajjiżi l-oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Forsi b'dan il-mod nistaw u koll ninteressaw ftit iċ-ċittadini Ewropej f'din il-problema Eh, semmejtu il-vot minn pajjiż ieħor. Nasab li dan huwa importanti għaliex huwa diffiċli illi wieħed jimmaġina pereżempju hemm eh, pajjiżi fejn l-elezzjonijiet Ewropej isiru fl-istess moment li jkunu qed isiru elezzjonijiet oħrajn u li nimmaġinaw illi wieħed jista' jkun hemm eh, korp elettorali differenti anki wara l-elezzjonijiet. Dana din hija rakkomandazzjoni wkoll anki dwar il-vot ta' fleta ta' 16 sena fil- pajjiżi kollha dawk illi għadhom fil-elezzjonijiet tagħhom għadhom adottawx din il-miżura mbagħad f'daqqa waħda jkun hemm elezzjoni Ewropea fejn l-età tal-vot kun differenti minn l-età tal-vot għall-elezzjonijiet nazzjonali se tkun xi ħaġa diffiċli li tiġi aċċettata. Uh, din tal-kwestjoni tal-nazzjonalità doppja uh, jiena naf ċittadini li Eh, meta eh, kollom dawn il-nazjonalità doppja konċernaw dawn il-pajjiżi eh, verament fuq il-frontieri fuq jiena ma naħsibx li din hija xi ħaġa illi hemm bżonn li noqogħdu nidħlu fiha jekk wieħed iqis illi din hija xi ħaġa possibbli rridu xorta waħda nsibu soluzzjoni alla volja um, daw mandomx impatt enormi fuq ir-riżultati aħħarin tal-elezzjonijiet. Dana um, il-punti li naċtaqtin inqajjem fid-dawl ta' dibattitu li għaddej fil-Belġu anke f'pajjiżi oħrajn fuq il-vot elettroniku per eżempju u anki il-vot eh, bl-internet u l-vot bil-posta bil-problemi kollha li semmew fuq il-kontroll tal-fdawn il-voti fuq il-libertà tal-vot fejn ma jkun hemm ebda pressjoni meta jkun qed issir il-votazzjoni eċetera eċetera naħseb illi fuq dawn l-affarijiet kollha irridu eh, niprofaw konna konsultazzjonijiet anki minħabba id-differenzi li jeżistu fil-pajjiżi tagħna u se jkun diffiċli wieħed isib jasal għal xi ħaġa aċċettabbli naħseb illi bżon li konna regoli li jirriflettu l-prassi tajba demokratika u sabiex niprofaw namlu progress eh, biex fuq dawn biex nindirizzaw dawn is-sitwazzjonijiet li joħolqu problemi fil-pajjiżi differenti. Grazzi. Dziękuję. E, Rappresentant minn eh, parlament Nazzjonali tal-Polonja. Grazzi ħafna jena nishtiq nwiġek mistoqsija li xet joħloq li tant ftit niset joħorġu votaw fl-opinjoni tiegħi iċ-ċittadini jaraw li l-istituzzjoni ta' Bruxelles huma ħaġa waħda li edha il-bot mill-problemi lokali ta' ċittadini. Issejk dan ux vera jew le, eh, dik ħaġa oħra. Imma jiena naħseb li dini għal-istampa li jaraw ċittadini Ewropej. Għalek hija ħaġa tajba li l-Ewropa li l-Unjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew jipprova jindirizza Eh, din il-problema permezz tal-yellow card u meta ikun hemm yellow card forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa aħjar meta mqabbel ma' dak li għamlu l-Parlamenti Nazzjonali. Issa dwar E, l-elezzjonijiet elettroniċi palma kienem għal e, elezzjoni tal-president e, tal-kummissjoni. Din xaġa li diġà hija imbeda minn ċittadini. U dawn l-elezzjonijiet bħal per eżempju il-kap tal-Komissjoni ta' Brussel mhux ħa tagħmel differenza li ċittadina xum man beda wis. Għalhekk hemm bżonn inkomplu naħdmu f'kuntatt bejn il-parlamenti nazzjonali u dawk, dawk Ewropej. U dak Ewropew. Issa dwar l-azzjonijiet diretti Fuq l-elezzjonijiet diretti tal-President tal-Kummissjoni Ewropea mhux ħatwassal għal iżjed nis li jivvutaw, anzi ħatwassal għal żieda tal-seta tal-Kummissjoni Ewropea. Forsi xi darba oħra naslu f'din id-direzzjoni ma għaddu kmieni. l-istati nazjonali ċittadini huma diġà kontra l-Unjoni Ewropea u diħat kompli twassal għal situazzjoni għar Għan ispiċċaw nitilfu l-koezjoni tal-Unjoni. Umbat jekk ikun hemm armonizzazzjoni ta' dati meta jridu jġu eh, lesti il-reġistri elettorali aħna ma nasbux li hemm problema mbagħad dwar id-dritt li wieħed jivvota barra din hija xi ħaġa interessanti. Eh, dawn huma kollha affarijiet li huma aċċettabbli ma rridu naħsbu dwar jekk din l-unifikazzjoni sħiħa eh, tagħmilx sens jew le. Għaliex jekk naqdu kollox, din tista' tmur kontra il-motto tal-Ewropa li hija ħaġa li diġà semmiet u nistgħu l-affarijiet nagħmluhom qaru mhux aħjar. Issa Mark Angel mill lussemburgu Very much, uh, Madam Hübner, for inviting us and putting this subject. Grazzi tal istidintra u tal ipoġej dan il-punt fuq l-agenda tagħna u tfakkarna kemm eh, hija speċjali l-proċedura leġislattiva f'din dan il-każ partikolari. Il-Parlament Nazzjonali tal-Lussemburgu japprezza li il-Parlament Ewropew ma għażilx li jimxi fid-direzzjoni ta' proċeduri uniformi u jinjora l-ispeċifiċitajiet u tradizzjonijiet nazzjonali. Aħna kontenti u aħna naqblu wkoll li wara 40 sena hemm bżonn niddiskutu xi emendi. Ma nixtieqx nuża l-kelma tibdil għaliex hawnhekk ma naħsibx li qegħdin eh, nindirizzaw xi tibdil kbir Jina li personalment il-vizibilità tal-partiti politiċi Ewropej għax ħaġa interessanti, importanti, imma nafu ukoll li hemm eh, ċertu pajjiżi fejn hemm numru ta' partiti li huma fl-istess grupp politiku din tista' toħloq problema. Nixtieq ninformakom eh, sur lajn nsemma l-ugwaljanza ta' bejn is-sessi. Aħna il-ġimgħa li għaddiet votajna liġi fejn il-listi elettorali għall-Ewropa jridu jkunu 50 u 50 jekk trid finanzjar politiku eh, sħiħ tal-elezzjoni. Iġvi jena naħseb li f'pajjiżi dan huwa pass il-qoddim tajjeb biex ikun hemm rappreżentazzjoni aħjar ta' sessi. Jina nkun interessat, jek ti permettuli, minn mistoqsija, eh, dwar il-diskussjoni tal-kandidati Spitzen. Nista' nimmaġina li l-Kunsil ma tantx jaqbel dwar dan. Għalek, xinija il-pozizjoni fil-Parlament Ewropew? Xinu ma diskussjonijiet fuq dan is-suġġett fil-Parlament? dan il-kunċett ta' spitzen kandidaten. Grazie ħafna, u għanzi, laħar ħaġa, jek t-permetuli, nishtiq najt li fil-pajis tagħna il-kwistjoni tal-votazzjoni multipli hija importanti ħafna li għandna ħafna ċittadini eh, b'ċittadinanza doppja u ltqajt ma' ħafna nies anke ħbib tiegħi stess li qalu li li votaw darbtej li mhix ħaġa legali u dinja xi ħaġa tiġi indirizzata grazzi. Eh, thank you very much, eh, Mark. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pereira. Grazie ħafna, Signor President, l-odwa tajba li kulħadd. Fuq dan is-suġġett, din hija ħaġa li fl-interventi li smajna, smajna, x'inhuma il-kawżi tal-nuqqas ta' votanti fl-elezzjonijiet. Imma ma naqblux fuq il-kawżi. Ħajkun nistgħu nimmaġinaw kemm ħajkun diffiċli biex naqblu fuq is-soluzzjonijiet Fuq din il-vokazzjoni Ewropejsta iva rridu naqblu fuq il-bżon li insaħħu l-leġittimità tal-istituzzjonijiet Ewropej u intejbu ir-rabta demokratika u l-viżibilità tal-partiti fl-elezzjonijiet. Il-modell nistgħu nużaw forsi Hemm kundizzjonijiet differenti u minn pajjiżi li iva jrid ikollu kuntest għaliex ħafna mill-elementi li tiġi proposti hawnhekk ħajtolbu riforma tal-liġi eh, elettorali ġenerali tagħna riforma li mhijiex inizjattiva ta' grupp wieħed u laqqas tal-gvern hija liġi li tiġi emendata b'mod eh, fi stadji u jrid ikun hemm bil ġenerali bil wiesa. U dinja waħda mill-regoli essenzjali tal-liġi elettorali tagħna għalhekk hemm bżonn li konna menda tal-liġi elettorali li kollu bil ġenerali kemm jista' jkun u ftit ilu konna qegħdin niddiskutu anke l-età tal-parteċipazzjoni u kien hemm ċertu qsim fil-Kamra għalhekk il-pajjiżi jridu jaraw il-liġijiet elettorali u hemm bżonn ta' bil u inizjattiva parlamentari fi Spanja dan jitlob ħsieb tajjeb ta' sustanza u hemm li din hija li tiġi wara ċertu ħsieb. Grazzi. Ah, eh, Madam Hübner has gone, so... Eh, Signora Hübner, it. <laughs> Mela, ħan itkellem jien. Mela, il-kollega li miss Marija Trian ta' flu jekk qed ngħid sew, skużawni, għax inti ġid titlaq u xek, allura tkellem issa. Grazzi ħafna, Sur President. U inti jħed qed tusew il-kunjom tiegħi, l-odwa tajba kollegi. Il-kwistjoni hija waħda importanti immens mhux fis-sens li l-liġi elettorali importanti fiha nifissa, imma għaliex din id-diskussjoni hija marbuta mal-parteċipazzjoni ta' ċittadini fl-elezzjonijiet Ewropej. U għalfej aħna illum qegħdin niddiskutu il-bidla fil-liġi elettorali fl-Unjoni Ewropea. Għalfej qed ikonna din id-diskussjoni illum fl-Unjoni Ewropea li issa qiegħda taħt stress kbir. Hemm bżonn li nifmu l-liġijiet elettorali iwaslu għal riżultati politiċi differenti. Forsi mhux perċentwali differenti għal partiti politiċi, mhux fuq dak nitkellem, imma fuq il-politiki differenti u għalhekk l-Unjoni Ewropea rrid ikollha proċeduri u liġijiet li ħarsu mhux biss li jkun hemm ħafna parteċipazzjoni imma li tkun ugwali Jena rajt il-proposta, uħut minn dawn il-proposti ma interessanti ħafna. Jena ma naħsibx li ħajkun hemm xi ħafna nuqqas ta' kbir ibil fuq il-titjib tekniku. Imma hemm bżonn indirizzaw li żjed kwistjonijiet eh, urġenti li qed tiffaċċa l-Unjoni Ewropea bħalissa ħafna kollegi tkellmu dwar il-fatt li ma tantx qed jivvotaw nies. Jiena ma naħsibx li hemm xi tweġiba faċli għal dan U ma nistawx ninjorawa din il-problema, ma nistawx insolvuha mezzi tekniċi, għaliex il-problema hija waħda politika. U jina nemmen li rridu nkunu kuraġġużi fl-evalwazzjoni tagħna ta' dak li ġara sissa u kif il-liġi elettorali ta' qabel ħadmet. U jina nemmen li dawk iċ-ċittadini Ewropej li qegħdin jaraw vantaġġ li jkomplu il-proġett ta' integrazzjoni Ewropea ħajkollhom jevalwaw eżattament l-Unjoni Ewropea xirnexxila tikseb u hemm bżonn nkunu onesti fuq dawn il-kisbiet. Kif ukoll fuq in-nuqqas ta' kisbiet, hemm bżonn nkunu onesti meta nitkellmu fuq il-kriżi ta' rifuġjati, fuq il-ġejjieni ta' l-Ewropa. Rridu nkunu onesti fuq dawn is-suġġetti kollha. Kulħadd favur li jkun hemm votazzjoni universali fuq kwistjoni tras mod trasparenti, gwaljanza, ħadd huwa kontra inizjattivi sabiex intejbu r-rappreżentattività u l-gwaljanza bejn is-sessi, imma la darba qed nagħmlu referenza għall-gwaljanza bejn is-sessi u r-rappreżentazzjoni ta' dawn is-sessi, m'għandniex ninsew il-fatt li il-vjolenza domestika għada eh, l-ola kawza ta' mwewt għal nisa fl-Europa. Issa għalfejn nagħmel dan il-kumment. Għaliex jiena nixtieq nuri li il-kwistjonijiet li qegħdin niffaċċaw huma politiċi u għalhekk ma jistgħux jiġu solvuti sempliciment billi konna titjib tekniku. Hemm bżonn li nuru li ċittadini li għandna responsabilità maqsuma bejnietna u dan ifisser li rridu naslu għal soluzzjonijiet komuni. U mhux soluzzjonijiet differenti f'kull stat membru. Jekk aħna interessati li konna parteċipazzjoni indaqs tal-Istati membri kollha, jiena naħseb li għandna bżonn ta' riformi verament kbar. Għandna bżonn nifdu dan bħala punt tluq e, niddew diskussjoni tal-riformi l-kbar u mbagħad naslu għal titjib tekniku. Grazzi. Thank you very much, eh, Pan Szynkowski Welse. Grazzi ħafna. Kellim li mis. Grazzi ħafna, Signora President. Jena nirrappreżenta il-Kumitat tal-Affarijiet Ewropej fil-Parlament Pollak li prezenta dokument u ħareġ opinjoni negattiva għall-aħħar fuq dan id-dokument. 20 membri ivvotaw favur l-opinjoni kritika u kienem biss vot wieħed illi kien favur, anzi kontra. Jiġifieri dana juri li fil-Parlament Pollak kemm il- partit li jen fil-gvern parissa u anki l-oppozizjoni huma tal-istess idea. Mhix kwestjoni tal-kodiċi elettorali li tirregola l-elezzjonijiet Ewropej fir-Renju Unit fir-referendum fuq il-Brexit kien hemm parteċipazzjoni qawwija ħafna madwar 70 fil-mija ir-regoli tekniċi effettwaw Eh, din il-parteċipazzjoni qawwija le kien propju il suġġett tal-referendum li kien importanti għal ċittadini jiena naħseb illi l-elezzjonijiet Ewropej ma jqanqlux l-interess ta' ċittadini tagħna għaliex l-Unjoni Ewropea da taħdem fuq affarijiet illi ftit li xejn jinteressaw li ċittadini huma biss affarijiet li jinteressaw il-membri tal-Parlament Ewropew u l-politikanti Ewropej u ċittadini ħossuhom il-beda ħafna minn dawn il-kwistjonijiet. Għalhekk id-deficit tad-demokrazija fl-Unjoni Ewropea hija l-problema u mhux in-nuqqas ta' eh, emblemi tal-gruppi politiċi fuq il-karti tal-vot, eċċetera laqqas il-meta jirreġistraw ruħom il-kandidati jew l-ammont limitu ta' voti sabiex wieħed ikun elett. Jiena nemmen li daw l-affarijiet mandom ebda impatt fuq il-parteċipazzjoni huma affarijiet sekondarji ftit li xejn għandhom importanza. Ejjew nindirizzaw il-problemi li verament joqtu l-ċittadini mbagħad il-parteċipazzjoni tiżdied. Aħna se nikkonkludu dan id-dibattitu ma nafx jekk hawn xi ħadd li jixtieq jerġa' jintervjeni. Tajjeb, mela se nalaqa' din id-diskussjoni. Se nikkonkludi u mbagħad jiena wkoll nixtieq nintervjeni. Iva, grazzi ħafna. Grazzi għal dawk il-kummenti. Huwa importanti ħafna illi aħna qed ikollna din l-opportunità illi nitkellmu magħkom. Huwa importanti li ngħidu mill-bidunet illi l-liġi elettorali ma tista' qatt tissostitwixxi politika tajba kellna ħafna problemi l-kriżi ekonomika, kriżi tar-refuġġati, meta nitkellmu dwar il-liġi elettorali din ma tantx hija ta' priorità ovvjament. Imma ħaġa twassal għall-oħra għandna bżonn ta' politiki tajbin dana bla dubju, imma għanna wkoll prassi demokratika tajba kif qal il-kollega tagħna Belġan li meta id-demokrazija titħaddem sew, Eh, wieħed jista' ukoll ikun ċert li jkun hemm rappreżentanza tajba fil-Parlament eh, Ewropew. Il-Parlamenti Nazzjonali u anki ċittadini eh, jista' jaqblu illi hemm problemi bitħaddin tad demokrazija u mhux il-mod kif saru l-elezzjonijiet Ewropej tul is-snin. Imma aħna wkoll fl-istati membri tagħna rridu liġijiet elettorali tajbin sabiex l-ċittadini kollha jkunu jistgħu jipparteċipaw f'din il- il, dan, l-eżerċizzju tal-demokrazija tagħna. Aħna kull darba illi niltaqaw fi Strasbourg, nkunu għammek mill-tnejn sal-ġimma u emmek verament eh, nara il-numru ta' attivitajiet illi nirregolaw u eh, kwistjoniet li nirreġislaw fuqom. Um aħna rridu niżguraw illi nies ikunu rappreżentati sew meta jkunu qegħdin jiġu deċiżi dawn il-liġijiet. Aħna fl-Unjoni Ewropea għandna demokrazija miftuħa nittama li se tibqa' hekk jiena qed nara ċerti xejriet fejn nitkellmu dwar demokrazija li mhumiex liberali li qegħdin ifeġġu fl-Ewropa nibża. Nibża ħafna dwar dak illi eh, għandhom nejn ikun qed jistennina imma iċ-ċittadini Ewropej għandhom ukoll id-dritt illi jivvotaw bi protesta kien hemm nies fil-Parlament Ewropew illi kisbu eh, li ġew eletti propju minħabba dawn il-voti ta' protesta u din ukoll hija eh, azzjoni leġittima kien hemm kellima illi tkellmu dwar eh, il-bżonn il li naddattaw is-sistemi eżistenti Għamnek qed nitkellmu dwar il-liġi elettorali li jila fis mill-1976 u aħna ma nistawx nibqaw imwaħlin fis-seklu 20. Irridu issa eh, eh, navanzaw qegħdin fis-seklu 21 irridu naddattaw ruħna l-bidliet u għall-iżviluppi illi seħħew minn dak iż-żmien law. jina naħseb illi dana eh, wieġeb għal ħafna mill-punti li s semmew aħna eh, meta ma, nistawx biss naħsbu dwar il-liġi elettorali biss fid-daw tal krizi tal-immigrazzjoni għalix naħseb hekk inkunu qed inkunu wis superfiċjali. Ähm, wir harmonisieren nicht äh, das europäische Wahlrecht. Ja, wir äh, versuchen äh, Kien hemm xi ħadd ukoll illi semma il-liġi il liġi elettorali Ewropea u eh, aħna rridu illi insibu regoli komuni sabiex nkunu nistgħu nimplementaw id-demokrazija fuq livell Ewropew fil-prattika. F'ħafna oqsma għandna standards minimi għal protezzjoni tal-konsumatur, per eżempju, u f'ħafna oqsma oħrajn għandna standards minimi ta' dan it-tip għanna u koll standards komuni għal partiti Ewropej, għanna l-statut Ewropew dwar il-partiti Ewropej, statut Ewropej dwar il-membri tal-Parlament Ewropew, imma ma jeżistix statut Ewropew għall-elezzjonijiet Ewropej. U dini għaxa ħaġa pjuttost stramba, għalix imxejna ħafna il-qoddim imma mbagħad f'din il-dan il-kuntest għadna waħlin mal-liġi tal-1976 Aħna ma rridux armonizzazzjoni waqqas waqas ma rridu nimponu xi tip ta' omogeneità fir-rigward tal-elezzjonijiet, imma rridu sempliċement niżguraw li il-prinċipji użati fil-liġi elettorali jaqblu jirriflettu il-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea. U naħseb illi dan ukoll sa ċertu punt iwieġeb għal dak il-li qal il-kollega Zubans meta nitkellmu dwar kampanji elettorali fl-istati membri tagħna li jirriflettu il-kulturi eh, tal-istati membri memx għalfej illi ikun hemm armonizzazzjoni ta' dawla affarijiet fuq livell Ewropew ma' xorta waħda irrid ikun hemm standards minimi kien hemm ehm, eh, xaħat li semma il-regoli volontarji, mandu xej mandu jkun obbligatorju dik ukoll hija opinjoni, ma dana kollu aħna fl-Unjoni Ewropea Din noħol u zona fejn japplikaw regoli u regolamenti komuni u jekk dan huwa l-każ mela allura għandna bżonn ukoll kundizzjonijiet illi ikunu komuni għal kulħadd. Għandna bżonn Parlament Ewropew fejn skont it-Trattat ta' Lisbona il-membri eletti ma jirrappreżentawx il-pajjiżi E, taħħom imma it ċittadini tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin hawnhekk nirrappreżentaw iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea u mhux il-pajjiżi tagħna qed nara xi minnkom tagħtu braskom għax ma taqblux miegħi imma din mhux qed nivvinta jien. It-trattati jgħidu dawn l-affarijiet għalhekk aħna rridu nilleġislaw għall-Unjoni Ewropea. Ovvjament, iva fl-interess ukoll tal-pajjiżi tagħna, imma fl-aħħar mill-aħħar il-liġijiet li napprovaw u nadottaw imma tal-Unjoni Ewropea Ewropea, mhux għall ġermanja Spanja jew ma nafx fejn iktar. Jista' jkun diffiċli illi eh, dil-realtà tkun aċċettata, ma l-affarijiet tekkilhom għal 50 sena u jekk ma naċċettawhomx dawn l-affarijiet nistgħu ninsew l-Unjoni Ewropea mbagħad l-elezzjonijiet isiru xi ħaġa irrilevanti. Mela, is-Sinjura James ukoll, Iva, grazzi ħafna għal dawk il-kummenti kostruttivi illi għamilt Interessanti illi il-UKIP koll ukoll eh, u ma tal-fema li m'hemm ebda garanzija illi il-Renju Unit se joħroġ mill-Unjoni Ewropea sa l 2013 eh, issa nistenne u naraw xieġri. Għanti eh, ma dekx fil-UKIP issa äh, Sie waren ganz richtig bei der Bemerkung. Kellek raġun fuq ħaġa wahda illi għanna bżon ta' reġistru tal-votanti u jkun reġistru tal-Unjoni Ewropea kollha. Irrid ikun dokument ċar illi jgħid b'mod inekwivoku min għandu id-dritt illi jivvota jena għattilkom illi il-Renju Unit jgħat propju fuq l-linja ta' qoddim eh, illi jgħatħedġaċ il-ħol inta dan il-reġistru eh, u naħseb illi ħaġa ut li ferm. Però eh, min jagħmel dawn l-affarijiet eh, kważi qabel ma jsiru eh, l-elezzjonijiet u mbagħad jistgħu jsiru żbalji forsi jkun hemm min qed jivvota darbtejn, diffiċli wieħed ikun jaf min hu reġistrat, min qed jivvota minn fejn, min jista' jkollu nazzjonalità doppja. Il-fatt huwa illi l-affarijiet isiru fl-aħħar minuta mbagħad ir-reġistri ma jkunux aġġornati u jkun hemm sitwazzjonijiet fejn iva jkun hemm min jivvota darbtejn. Eh, forsi jkun hemm min jgħid aħjar jivvotaw darbtejn milli ma jivvotaw xejn, imma din ukoll xorta waħda tibqa' xi ħaġa kontra regoli ħadd ma jista' jvota darbtejn. Aħna rridu illi nippruvaw illi l-affarijiet isiru skont kalendarju iktar adattat minn 12 il-ġimma eh, li mittajna l-periodu għal 8 ġimmat, imma 8 ġimmat jistaw ikunu ftit wis għal pajjiżi kbar fejn hemm miljuni ta' persuni u fejn irridu niżguraw li kull persuna tivvota darba biss. Umbagħad il-possibilità li ċittadini Ewropej jivvotaw minn pajjiżi terzi din hija xi ħaġa li tintuża minn ħafna ċittadini li forsi minħabba raġunijiet professjonali jistgħu imorru jgħixu f'pajjiż ieħor u aħna naħsbu illi xorta waħda tkun ħaġa tajba li dawn in-nies li jgħixu barra mill-Unjoni Ewropea li jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej mela kif jistgħu jagħmlu dan ngħidu pereżempju persuna li la tex pajjiż terza għal ħajjeta kollha u uh, għatma ġilura jiex fil-pajis ta' oriġini tijaw, iva dinja xaġa rridu nidiskutu għazgur mux forsi. un dwar l-età tal-vot, jekk għandix tkun titnizzel għal 16 sena rakkomandazzjoni mill-Konsilli l-Istati Membri biex jeżaminaw din il-possibilità jina naħseb illi zazax ta' 16 sena huma kapaċi illi jesprimu opinjoni naħseb illi huma imħejjin tajjeb biex jagħmlu dan u għalhekk naħseb illi jagħmel sens illi il-dawn ninvolvuhom minn uh, eh, min, min kmini biex jipparteċipaw fl-istorja tal-Ewropa għanna opinjoni u koll fuq il-votazzjoni elettronika, nekk għal darbohra aħna tlabna l-istati membri jeżaminaw dan il-dokument, kienem hemm eh, xoħut li diġa temmewa eh, din, l-analizi oħrajn għadhom għaddejjin bija hemm kwistjonijiet li għadhom pendenti pal per eżempju protezzjoni ta' data, is-sigurtà ta' data u jekk dawn il-problemi jistgħu jintelbu Eh, eh, tista' tkun ħaġa tajba fl-Istati Uniti il-rizultati elettorali ta' tret stati edin jenaddu mill-ġdid minħabba dan din il-votazzjoni elettronika għalek naħseb illi il sigurta hija essenzjali. Il-kollega Belġan tkellem ukoll dwar il-limiti minimi. Hawnhekk eh, kolli ngħid illi 26 pajjiż għandhom eh, rekwiziti minimi, hemm żewġ pajjiżi biss illi m'għandhomx dawn ir-rekwiżiti minimi, Spanja u l-Ġermanja. Għalhekk hemm kollegi li qegħdin eh, eletti fil-Parlament biftit ħafna voti 0.7% tal-vot fil-waqt li oħrajn għandhom bżonn 700.000 vot biex jidħlu fil-Parlament Ewropew. U hemm min jista' jidħol bħala membru fil-Parlament Ewropew mid-telf vot biss. Għalhekk din ukoll hija xi ħaġa li rridu niddiskutuha meta nitkellmu dwar l-elezzjonijiet Ewropej, dan il-limitu minimu tal-voti. Sur Xvaski mill-Polonja tkellem ukoll. Bürger äh, vielleicht äh, wegen anderer Probleme nichts. U qal li forsi ċittadini ma jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Ewropej għal raġunijiet oħrajn l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew dejjem se jkunu problema għaliex il-Parlament Ewropew huwa ferm aktar imbiet mill-Parlament tagħhom, mill-Gvern tagħhom, mill-Kunsill tagħhom, mill-Kunsill Reġjonali tagħhom, mill-Kapitali tagħhom. Din hija xi ħaġa li inna eh, ngħiduha anke fl-Istati Uniti aħna naraw li Washington kull ma joħroġ minn Washington isu qiegħed joħroġ mill-kamp tal-għadu. U nisqnajdu illi hawnhekk Brussell hija ladu. Ladu, eh, Brussell eh, hija eh, dik kulħadd waħal fi Brussell, meta l-affarijiet imorru żmerġ it-tort dejjem ta' Brussell. Ġifiri din ukoll hija xi ħaġa li aħna rridu nżommuha f'moħħna meta nitkellmu fuq l-elezzjonijiet Ewropej. Il-kollega minn Katalunja li kulħadd fl-Unjoni Ewropea jista' jivvota mhux biss iċ-ċittadini um, Ewropej. Aħna għandna 13 miljun persuna li jgħixu fl-Unjoni Ewropea u li ġew minn pajjiżi terzi uh, ilhom jgħixu għal perjodu twil ta' żmien fl-Unjoni Ewropea alla volja mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U naħseb ta' min wieħed eh, jara jekk dawn in-nies għandhomx ikollhom il-possibilità jipparteċipaw f'dan il-proċess politiku. Iva, hemm pajjiżi fejn dawn il-persuni Eh, jkollhom id-dritt illi parteċipaw fl-elezzjonijiet. Imma aħna ma naħsibx illi avvanzajna daqshekk fid-diskussjonijiet fuq l-elezzjonijiet Ewropej illi naslu biex niddiskutu dil-kwistjoni wkoll. Għalhekk naħseb illi hekk eh, kummentajt fuq eh, l-interventi kollha illi saru Sur u wkoll għal li kemm il-darba nisimaw illi hemm deficit ta' demokrazija fl-Unjoni Ewropea, din hija xi ħaġa isha litanija li dejjem nisimgħuha tant xbajna nisimgħuha illi laqqas għadha tħalli effett fil- fil-rigward tal-elezzjonijiet Ewropej u l-Parlament Ewropew. Jiena personalment ma narax li għawx il deficit eh, demokratiku, naħseb il-koll ġejna eletti b'mod demokratiku u ħieles kif isiru l-elezzjonijiet fil-Parlamenti Nazzjonali. U aħna koll ir-riżultat jekk aħna eletti u aħna eletti permezz tal il- eh, suffraġġu universali, vot ħieles il-membri tal-Parlament Ewropew għandhom l-istess leġittimità li jilleġislaw daqs il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali. Ovvjament ikun aħjar li kieku l-parteċipazzjoni tkun akbar fl-elezzjonijiet Ewropej, imma marħat ma jista' l-elezzjonijiet Ewropej alla fuq li parteċipazzjoni inqas huma inqas leġittimi il-laqat tagħna huma imxandra fuq l-internet fil-waqt illi ħafna laqat illi jsiru fil-parlamenti nazzjonali eh, mhumiex imxandra għalhekk jiena ma naqbilx meta intom tajdu illi hemm dan id-deficit demokratiku fil-Parlament Ewropew. Jiena dana verament ma narax. Umbat, il- fuq il-komunikazzjoni laqas ma hemm nuqqas ta' informazzjoni għaliex l-informazzjoni tingħata Naħseb aħna rridu noħolqu din il-rabta bejn l-informazzjoni li teżisti u ċ-ċittadini li għandhom jirċivuha. Il-parlamenti eh, nazzjonali ħafna drabi laqas ma u waqqas forsi il-membri il membri tal parlament Ewropew ma jikkomunikawx biżejjed ma' ċittadini anka fir-rigward tal-emblemi tal emblemi tal partiti politiċi differenti li jridu jkunu iktar viżibbli. Dan jiena naħseb li dan kollu jista' juri li ċittadini illi hemm din il-konnessjoni Ewropea bejn il-partiti u li aħna qegħdin naħdmu flimkien fuq livell Ewropew. U naħseb li nista' niqafaw, Sinjura President. Thank you, yo, uh, Grazzi ħafna, Joe. U jiena wkoll fil-qosor ħafna nishti eh, nikkummenta fuq xoħut mill-punti li naħseb il-li jemżon li niċċarawhom. Per eżempju, Eh, dak li qalu xi tliet kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali dwar din ir-riforma għalfejn għandna bżonna, jiena naħseb illi għandna bżonna għaliex dana kollu jirrigwarda l-kwalità tal-demokrazija Ewropea, imma għandna bżonna wkoll minħabba dak illi jgħid il-trattat wieħed jgħid illi il-Parlament Ewropew irid joħroġ bi proposta li eh, toħloq sistema l-elezzjonijiet Ewropej u huwa trattat li jagħtina din il-possibilità li jew ikollna reġim uniformi fl-Istati Membri kollha jew inkella ikonna reġim li jkun ibbażat biss fuq prinċipji komuni. Din hija xi ħaġa li inna niddiskutuha u qbilna illi l-aħjar mod kif aħna nistgħu nirrispettaw diversità, tradizzjonijiet u dak il- illi rridu iktar iċ-ċittadini dak li huma mdorrijin bih. Iċ-ċittadini huwa li nimxu fuq prinċipji komuni. Il-filosofija sħiħa ta' dan l-att legali huwa propju ir-rispett għal prinċipji komuni u qegħdin inħallu ħafna flessibilità għal tradizzjoni nazzjonali biex ngħidlek. Huwa importanti wkoll illi nifmu li f'dan l-att leġislattiv hemm punti li għandhom ikunu obbligatorji imma hemm ukoll bosta rakkomandazzjonijiet illi nemnu li l-Istati membri jistgħu jikkonsidrawhom għal futur. Semmi per eżempju l-età tal-vot ta' zazax ta' 16 sena kif jiġri fl-Austria. Dik aħna prezentanija bħala rakkomandazzjoni punt ta' riflessjoni kif qalet Diane James iż-żgħażagħ ukoll iridu jifmu illi il-vot huwa responsabilta' mhux biss sempliċement il-pjaċir li wieħed ikollu il-vot u l-possibilità li jiddeċiedi hemm ukoll obbligi u tmirijiet. Għalhekk aħna qegħdin nindikaw ċerti affarijiet ukoll li se jkunu utli għal-futur. Eh, tridu tifmu koll li dak li aħna eh, proponejna huwa il-frott ta' sforzi kbar biex eh, jinsab kompromess. Aħna fil-Parlament Ewropew m'għandniex biss tmien eh, tmin grupp politiku differenti, imma madwar tlet mit partit politiku differenti. Għalhekk aħna l-kompromess ridna nilħuh mhux biss mal-gruppi politiċi imma mad delegazzjonijiet nazzjonali illi jiġu hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Aħna eh, nġibu mana fil-Parlament Ewropew dawk it-tradizzjonijiet li aħna drajna bihom. Aħna nifmu dak li qegħdin tajdulna imma naħsbu illi fġieħ id-demokrazija jekk aħna verament irridu illi l-elezzjonijiet Ewropej ikunu aktar ġusti, iċ-ċittadini għandhom dritt illi jkunu jafu min għandhom fuq il-lista kulħadd fl-istess mument ma jistax ikun illi f'ċerti pajjiżi eh, ikollhom din l-informazzjoni minn tletxur xhur qabel u oħrajn le. Eh, eh, dawk li jkunu jafu minn ħafna qabel ikollhom ċans li jsiru jafu l-kandidati minn huma fil-waqt li kien hemm pajjiżi oħrajn fejn 15 qabel elezzjonijiet ħarġet il-lista tal-kandidati. Għalhekk aħna rridu armonizzazzjoni għall-menu ta' dawn l-iskadenzi. Aħna maħniex se nitqatlu li jekk għandu xikun fuq jekk għandu xikun il ġimgħa jew tmin ġimgħat, le xejn minn da, imma rridu naraw li jkun hemm xi ħaġa li tkun tapplika għal bl-istess mod kullimkien. Aħna ma naħsbux illi permezz tas sistema ta' elezzjonijiet se jkollna mibdula se jkollna parteċipazzjoni akbar, imma iċ-ċittadini jridu eh, jaraw li forsi qegħdin ikollhom aktar informazzjoni li qed ikollhom il-possibilità li jkollhom kuntatt mal-persuna li eventwalment iridu jivvotaw għalija, iridu jifmu il-persuna li ma partit irrappreżenta f'liema grupp se tidħol x'tip ta' programm għandu dan il-grupp. Naħseb dak li huwa li aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu li mmorru lura għal fatti forsi affarijiet illi dan l-aħħar twarbu xi ftit f'dawn il-proċessi eh, elettorali aħna rridu morru lura għal prassi demokratiċi tajbin. U fuq affarijiet iktar speċifiċi din il-liġi ser tidħol fis-seħ din is-sena. il-proċess ta' Brexit li għadna lanqas nafu meta u jekk se jseħ. Iżda għanna din il-problema ta' kif jitqasmu s sġijiet fil-Parlament Ewropew. Din hija deċiżjoni li hija tal kunsill u rridu nagħmluha llum qabel għada. għalek din id-diskussjoni fuq il-liġi elettorali hija aktar diffiċli aħna dan nifmuh u lest li konna iktar diskussjonijiet anke mal-Parlamenti Nazzjonali meta jkollna il-proċess ratifikazzjoni. Aħna para membri parlamentari nirrappreżentaw li ċittadini fuq livell Ewropew lesti li nindirizzaw din il-kwistjoni tal-Parlament minn perspettivi differenti u nikkonsidraw ukoll il-sfidi differenti li għanna u demna u d-deċiżjonijiet politiċi ta' kif dan se indirizzat. L-aħħar ħaġa xtieq insemmi hija eżempju fejn aħna ma nimponux l-affarijiet nissuġġerixxu il-data ta' l-elezzjoni il-ħamis, il-ġimgħa, is-sibt u l-ħadd aħna ikollna bażikament ġimgħa ta' elezzjonijiet, aħna mhux qed nibdu l-affarijiet li jkun hemm ġurnata waħda għal kulħadd, imma dawn l-erba' tijiem nixtiequ li kollha jintemmu fl-istess ħin, għalhekk nixtiequ li jkun hemm xi tip ta' armonizzazzjoni, pereżempju il-ħadd flaxija kulħadd jispiċċa fl-istess ħin u jkollna avveniment Ewropew imbagħad fejn jiġu imħabbin ir-riżultati ta' Eh, riżultati fuq livell Ewropew. Għalhekk ikollna din it-tip ta' armonizzazzjoni. U l-aħħar ħaġa fuq l-Spitzen kandidaten li jissemma kemm il-darba kellna diskussjoni diffiċli fil-Parlament Ewropew hija wkoll kwistjoni taħraq illi iddiskutejna mal-Kunsill aħna qed nifmu li hawnhekk mhuwiex il-lok għal din biex isibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni, imma jekk naraw xi seħ fil-gruppi politiċi Ewropej u x'jiġri ħafna minnhom diġà għandhom dan it-tip ta' approċċ u għalhekk dan il-proċess qed isir fuq livell politiku fl-Ewropa, forsi mhux neċessarjament fil-leġiżlazzjoni Ewropea, iżda din ma nistgħux nwaqfuha għax il-gruppi politiċi jriduha b'dan il-mod. Għalhekk hemm ċertu affarijiet illi rridu niftħu moħħna għalihom għaliex huma riżultat ta' interess politiku ta' perċezzjoni tal tal-istituzzjonijiet Ewropej u hekk l-Ewropa qed tmexxi l-proċess demokratiku tagħha u dan qed tipprova tagħmlu it-fit magħkom. Aħna għanna dawn il-responsabiltajiet riżultat ta' trattata ma rrid ikollna kooperazzjoni mal-gvernijiet u l-Parlamenti Nazzjonali għaliex din hija sfida komuni, responsabilità komuni. Mela, aħna wasalna f'dan il-punt, dan l-istadju u nixtiequ illi forsi wara d-diskussjoni tal-lum l-affarijiet interpretawhom mod ieħor u għalhekk nixtiequ nitolbukom illi din toħduha bis-serjetà bħala sfida komuni, il-problema tad-demokrazija Ewropea mhux ser insolvuha u jew forsi insolvu il-parteċipazzjoni, imma forsi nagħmlu pass il qudiem biex ikonna proċess iktar kredibbli u kredibilta tad-demokrazija Ewropea. Naħseb li hawnhekk dawn affarijiet qed nindirizzaw mela nikkonkludu dan il-punt fuq l-aġenda u għalhekk dan ifisser illi għandkom ċans idduru ftit mal-Parlament Ewropew sa xħin niltaqgħu għall-ikel, sa niltaqgħu għall-ikel fis-sija fir-restorant li qiegħed fis-sular Zero il-ristorant tal-membri. Nistednukom għall-ikla fis imbat imbagħad fit-tlieta ta' wara nofsinhar ser niddiskutu il-bidlit fl-Ewropa, it-trattati u it-trattati attwali u kif kif jistgħu jiġu sfruttati.